u jiena eh, tassew għandi pjaċi li nil-għawnek lill-Ministru Topolanek mir-Repubblika Ċeka li qiegħed hawnhekk f'din l-Assemblea fil-Parlament Ewropew. Merħba kbira lilek u anke merħba lill-President tal-Kummissjoni lill-Kummissarju Barroso. Membri onorevoli kif tafu, kull presidenza hija sfida partikolari u minn dak għalli il-sur Topolanek għandu impenn sħiħ u anke daħal bruħu ġismu eh, biex eh, eh, mexxa l-evoluzzjoni ta' pajizu mill-komunizmu lejn it-triq tal-Unjoni Ewropea Ir-Repubblika Ċeka hija l-pajjiż li sieħed magħna fl-2004 u fissem kulħadd nista' ngħid li il-Presidenza Ċeka għandha l-appoġġ sieħ tagħna u aħna ħnamlu dak kollu li huwa possibbli biex eh, niżguraw ruħna li il-Presidenza Ċeka tirnexxi fi sfond diffiċli u allura għal darboħra eh, natik merħba u nistidnek sabiex titkellem. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci Evropské Membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, President tal-Parlament Ewropew, President tal-Kommissjoni. Jiena jietaw għoddimkom l-ewwel darba bħala President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Repubblika Ċeka ħadet il-Presidenza minn Franza u nħossu din hija ħaġa simbolika. Franza dejt rwol importanti fi twelid ta' Ċekoslovakkja. Aħna eh, eh, rajna wkoll li eh, Karlu il-ħamsa kien mitla ta' Franza u bena il-pont li hemm fi Praga u għamlu dan Eh, fuq eh, modell li ra eh, f'Pariġi. Hemm ukoll università li twaqfet bl-istess palma ra fi Franza Sorbonne. Ma kienx faċli li jagħmel università bħal ta' Pariġi U l-qaswa faċli li nkomplu fuq dak li għamlet Franza. Ġifiri, għatna namel din it-tixbiħa tal-era medjevali. Karlu erba ma setax eh, dak li għamel jara l-enti waħda biss, rritu rifletti diversità tal-imperu kollu. U l-Unjoni Ewropea qed kompli fuq dal-prinċipju ta' universalizmu, qed tagħti il-prattika għal kodiċi eh, morali li huwa universali. Jista' jkun hemm unjoni oħra, waħda bla ruħ li tkun teknokratika. Imma jiena naħseb li eh, fl-ewwel Unjoni Ewropea fejn ikun hemm l-ideat u l-valuri eh, dik hija l-Unjoni li għandna. Id-daqs ta' pajis ma jimpurtax li huwa importanti huwa il-ħila li aħna naqdu l-ideal komuni. Ir-wol tal-pajis li kollu l-presidenza l-law li promovi l-interessi tiegħu laqas li għamil deċiżjonijiet għal oħrajn. Ir-wol tiegħu huwa li eh, jagħmel medjazzjoni u jnebaħ id-diskussjoni. Jien hawnhekk mhix qed qudiemkom bħala Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka iżda bħala l-President tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea u l-opinjonijiet li ħan ippreżenta hawnhekk matul is-sitt xhur li ġejjin mhux ser ikunu l-opinjonijiet personali tiegħi jew tal-Gvern Ċek imma ser ikunu l-pożizzjonijiet ta' 27 stat membru kif huma mnisla fil-Kunsilli tal-Kunsill Ewropew u laqas biss eh, naħrom li niġi hawnhekk eh, rwol ieħor barra minn dak li semmejt. Ovvjament, jekk ikolkom xi diffikultajiet tistgħu eh, tgħadduli eh, l-kummenti tagħkom bil-miktub u jiena nkun nista' nagħtikom tweġiba għal kull ħaġa li jista' eh, ikolkom bħala diffikultà fuq it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea. ir wol tagħna aħna huwa li nfittxu pożizzjoni komuni u kompromess. U din hija ħaġa li jiena ser naqbel salija bruħi bġismi. ħafna drabi jgħidu li aħna fil repubblika Ċeka maħat maħna kontenti li dejjem gengmu u pajis li nqedu n-nazzjon tagħna qabel kollox, ma naqbilx ma' din il-kritika. L-istess bħal presidenti tagħna tiġi Massarek jiena naħseb li kwistjoni Repubblika Ċeka hija kwistjoni Ewropea u dejjem eh, evolvit F's-sfond pan-Ewropew skont il-valuri Ewropej u anke l-iżviluppi f'pajjiżi oħrajn. Kif kiteb ma' serek fil-ktib tiegħu mit-sena ilu fuq il-kwistjoni ċeka, aħna il għawmin literarju tagħna u fuq smoħra sar fl-istess li sar il għawmin pajjiżi Ewropej oħra. Ġifieri ma kienx eh, hawn uh, min li sar waħdu. Kien parti minn moviment li kien ikopri l-Unjoni Ewropea kollha kemm U din hija ħaġa li qed issir illum ukoll. Fejn aħna qed naraw li nsibu modi kif nħarsu l qudiem lejn l-21 seklu. U dan li qed nagħmlu eh, huwa rifless fil-motto tagħna laqda fid-diversità. Repubblika Ċeka milix li daħlet u ta' daqżejr imma xorta nħossu li aħna eh, ilna membri tal-familja Ewropeja u nispera li matul is sittu li ġejni kollha l-opportunità li natu prova ta' dan. Il-Presidenza ċeka waslet eh, f'sena importanti għal ħafna raġunijiet. Ilna ħames snin mill-tkabbir li kellna fl-2004 fejn hemmhekk kellna turija tal-proċess li rnexxa ta' unifikazzjoni fl-Ewropa u ħan fakru l sena mill-waqa tal-portira tal-ħadit li ippermetta li l-pajizi tal-ex-blok sovjetiku biex jimxu lejn id-demokrazija u l-libertà. U anke E, din is-sena ser infakru 30 is-sena mill-elezzjonijiet diretti u ħilsa tal-Parlament Ewropew. Aħna naħsbu li l parlament Ewropew għandu leġittimità demokratika e, diretta u għal-uniku korp il-parlament li huwa għalet direttament u għara għatta sejħiet biex naqsu deficit demokratiku is-setat tal-Parlament Ewropew naqra naqra zdidu. U U kol din is-sena ħanfakru 60 sena mitwaqif ta' NATO li eh, hija e, l-akbar e, l-aktar anzi alleanza importanti f'relazzjoni transatlantiċi. U din tikkonferma il- validità tal-valuri Ewropej fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. l 2019 mhix se tkun biss sena ta' tifkiet importanti ser ikonu kol diffikultajiet. Għan provaw insolvu diffikultajiet istituzzjonali. Ir-ruol istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea ġi ipprovat ehm, fil-konflitt li kienem fil-Ġorġa imma anke wkoll fil-konflitti li qed jiżidu fil-Vant nofsani. U l-istess palma ġara fil-presidenza franċiża dawn il eh, ġajt il-ġodda irridu eh, naraw kif uh, Eh, nelbu għom nsibu tarfom, ovvjament jistaw jinqalu affarijiet oħra li jkunu ta' sorpriża. Li nistaw ninfluenza aħna huma l-għażla tal-prioritajiet u jiena hawnhekk jiet hawnhekk biex nippreżenta l-prioritajiet tagħna. Lan tagħna kelli niżguraw li dan il-prioritajiet ma jiriflettux biss il-konsensus ċek imma wkoll jirriflettu l-iżvilupp fl-Unjoni Ewropea u kif ukoll il-pożizzjonijiet u l-idejat minn stati membri oħra. Ippruvajna nkunu nkunu b'mod li nimxu eh, konsensus, mhux li jkun hemm konfrontazzjoni. nispera li l-kol kux tistaw jissibu f'dawn il-prioritajiet li għanna xaġa li tkun tistaw identifikaw maħam. Fl-istess waqt, bħal kull stat membru r-Repubblika Ċeka l-Presidenza hija l-opportunità biex tiġbed l-attenzjoni għal osma fejn aħna nistgħu nagħtu valur miżjut lill europa X'inhu ma dawn l-osma? Bħala pajjiż li jiddependi fuq l-importazzjoni tal-gas naturali u taż żejt u bħala eh, pajjiż li qabel kien fil-blok tal-vant aħna nifmu eh, xi tfisser u xi ġib magħha eh, l kwistjoni ta' sigurtà ta' l-enerġija din hija importanti mhux biss għal kusorti interni ma biex ikollna politika barranija indipendenti. Aħna għaddejna mit totalitarizmu u napprezzaw is-ħubija tagħna fil-komunità tal-Unjoni Ewropea u nħossu li għodmir tagħna li insaħu l-kooperazzjoni ma' dawk li baqgħu barra. U l-istess kif Franza eh, ridet tuża Eh, dak li taf fuq reġun tal-Mediterran, aħridu nikonvinċu l-Unjoni Ewropea dwar l-importanza ta' sħubija fil-Vant. Aħna it-tieni esperjenza tagħna hija eh, il-kriżi bankarja li għaddejna mija fid-disajnijiet imma imbagħad istabilizzajna s-sistema u aħna issa illum bisaħata dan kollu aħna miftit minn dawk il-pajjiżi li ma kenniex għalfejn immorru insalvaw il-banek għax intlaqtu minn xi kriżi finanzjarja. Il-prioritajiet jirriflettu l-esperjenza ċeka dak li nafu u anke l-kontinuità tal-iżvilupp fl-Unjoni Ewropea. Kif tafu il-motto tal-presidenza tagħna huwa l-Ewropa mingħajr xkir mingħajr intoppu u sottotitolu nista' ngħidlu li huwa l-Ewropa tar-regoli. Din il-viżjoni għandha importanza ġdida fil-żminijiet imqalba tal-lum. Aħna nemnu li biss l-Unjoni Ewropea li tuża l-potenzjal ekonomiku uman tagħha li tkun eh, tista' żżomm fuq saqajja fil-kompetizzjoni li hemm illum u dan japplika eh, doppju fil-każ ta' kriżijiet. Jista' jkun hemm ukoll Eh, ċertu xkil intern qed nitkellem dwar eh, l-aħħar intop li hemm l-aħħar skill li hemm biex ikun hemm moviment ħieles li jkun sħiħ. Par pereżempju skill għal ċertu negozju u għasta interkonnessjoni bejn in-netwerks tal-enerġija minn naħa l-oħra. L-Ewropa minna xkien ma tistax tkun l-Ewropa mingħajr regoli u frontieri. Tneħħija tal tal iskil intern rrit jimxi jitfit ma eh, ċertu miżuri li jġibdu kontra aspetti li jistaw jgħadu sigurtà tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Din id-definizjoni ċara tal- dan l iskil ser tamila aktar ċara għalina dwar xridu namlu biex inneħu l iskil li fuq livell internazzjonali biex nużaw aħjar il-vantagġi internazzjonali Repubblika Ċeka ser tipprova tilħaq tlet miri matul is-sitxur tal-presidenza tagħna li nistgħu nsejħulhom e, tlet E bl-Ingliż l-Unjoni Ewropea l-enerġija u l-enerġija fil-bidu ta' din is-sena iżda nistaw nsejħu l-om iż-żewġ ġejiet, għax l-ewwel żewġ prioritajiet li kellna kienu il-gas u e, Gaza. Ovvjament, nista' noqgħod nitkellem għal sigħat sħaħ dwar il-prioritajiet individwali tagħna ma jina naħseb li l-riżultati tal-presidenza e, tagħna ukoll jistgħu e, juru x'nistgħu nagħmlu Num u 17 ta' jannar, kanna żewġ problemi komplessi negozjajna f'tejm bejn iż-żewġ partijiet eh, tal-kwistjoni li għamet fuq il-gas eh, ta' Russja u anke kellna sem fil-konflitt eh, tal-Vant u rnexxinna wkoll niftħu kurrituri umanitarji fil-medda ta' Gaza. Dan kollu wasal fuqat fejn naħna kellna għada diffiċli ħafna fuq il-livell nazzjonali, fuq eh, il-fat li il-gvern eh, nbidlu xi pożizzjonijiet fih ġejn attakkati blaħrax mill-oppożizzjoni u qed tipprova eh, tqalleb il-presidenza ċeka. u f'din il-ġlida domestika li huma bdew ippruvaw li itapnu eh, l-impenn tagħna fil-politika barranija. Issa nix nagħmel xi kummenti. L-ewwel net aħna ħan namlu l-sforzi tagħna biex ikun l-implementazzjoni ta' dekrazzjoni tal-G20 ta' Diċembru tal-2008 anke tal-konklużjonijiet tal konsil Ewropew ta' Deċembru L-kondizzjoni tal-għanin biex irnexxu huwa li naraw li ma jkunx hemm regolamentazzjoni u naraw li ma jkunx hemm protezzjoniżmu fi kliem ieħor li nimxu mar-regoli li hemm l-Unjoni Ewropea m'għandix tal-qbimin tagħha l-komplement tad-dinja għandha tara li anzi tkun miftuħa kemm jista' jkun għall-komplement tad-dinja u fuq dan il-punt nixtieq nuża l-kelmiet ta' eh, Joseph Dolmi mill-PPD u qal li l-kriżi ekonomika li għaw bħalissa miġ disfatta l-kapitalizmu imma hija riżultat ta' żbalji politiċi u nuqqas ta' regoli ta' monitoraġġ eh, fuq dak li jiġri fis-swieq finanzjarji. Il-prioritajiet jeħtiġu li jkun hemm monitoraġġ fuq eh, kemm il-kapitali hemm hux tajjeb, ir-regolamenti fuq direttiva tal-assikurazzjoni u anke ir-regolament fuq eh, l-aġenziji tar-rating. U aħna wkoll ħanamlu eh, pressjoni biex ikun hemm reviżjoni ta' direttiva dwar l-assijiet fl-Ewropa u aħna fl-aħħar mhux lanqas se nippruvaw nwettqu ir-roadmap tal kunsill ekonomiku finanzjarju. Fl-istess waqt naħseb li huwa meħtieġ li nanalizzaw l-għażliet li qed jiġu mogħtija lilna mill leġislazzjoni u nippruvaw nużawhom ehm, sal-aħħar. Issa Huwa biss Unjoni Ewropea li tkun saħita mill-lat ekonomiku li tkun tistampa tissolvi problemi marbuta ma' sigurta l-ambjent u kustjoni internazzjonali. U allura l-Presidenza għandha dedika ruħa biex eh, twetta il-pjan tal-kupru ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll rridu nisqu li dan indaħlu fil-qafas tal-istrateġija tal-Lisbona u għandna wkoll immexxu riformi strutturali fit-tul. Eżempju ta' dan huwa l-politika agrikola komuni li jkollna regoli indaqsa l-Istati membri kollha fil-ħlas tal-pagamenti diretti hija ħaġa importanti. Aħna irridu li nieħdu konsiderazzjoni din il kwissjoni fil-diskussjonijiet li jkun hemm dwar il-ġejni tal-CAP wara l-2013. U irnexxilna wkoll ma tantx imbagħtu minħabba l-kriżi minħabba l-kompetittività eh, tagħna. Ta rridu n-wet u l-erba movimenti ħilsa u rridu nżid il-ħames movimenti ħiles dak tal-arfin li u koll jorbot mal-kunċett medjevali eh, li jorbot ma kif bdejt jiena diskors tiegħi. Aħna iżda rridu namlu L-aħjar tana fil-qasam tan-negozji biex għom. Matul il-presidenza u fuq it-taħdidiet tal-WTO irridu li DDA it-taħdidiet fuq il dda jispiċċaw b'wiċċ il-ġid għax jekk irġgħu eh, jiġu eh, sospiżi aħna ħanipruvaw li nasu la poċta għal taħdidiet oħra fil-qafas ta' WTO. Marduċ ninsew riċerka l-innovazzjoni u l-edukazzjoni u li naqsu l-pis amministrativ. U għawnek kwota dak li għal il-President tal-Grupp Soċjalista Martin Schulz l-Unjoni Ewropea ma tistax tikkompeti ma' reġuni oħrajn fid-dinja billi tulqas il-pagi jew inkella jkollha standards aktar baxxi, imma eh, billi eh, naraw li eh, aħna nkunu l-aktar imħarġa u l-ħaddima tagħna ikunu l-aħjar. It-tieni strateġija titħol ukoll u taqbel mal-isfond li għaddejjin għaddejn minnu bħalissa. Jekk ikun hemm nuqqas l enerġija dan jista' jeqret l-enerġija ma kif ukoll is-sigurtà u l-libertà tagħna u aħna ser inkomplu li nipprovdu enerġija sikura u sostenibbli għall-Unjoni Ewropea. Fil-qassam ta' sigurtà tal-enerġija nixtieq nifoka fuq tliet dimensjonijiet tal-problema. L-ewwel net inkomplu tieni reviżjoni strateġika tal-enerġija li kun hemm analiżija ta' analiżi tal-talba fuq żmien medju. U anke naraw xi proġetti ta' infrastruttura li jista' jkun hemm it-tieni net ħan nikkonċentraw biex inżommu il-ħażniet minimi ta' żejt mhux maħdum u anke prodotti oħrajn tal-petrolju. u aħna u kollu nirvedu il-network trans europew li għaparti mill-pakkeċ ta' leġislazzjoni fuq il-sigurtà tal-enerġija li ġi approvat fl-2008 kif ukoll hemm il-Green Paper fuq il-networks enerġetiċi. Hemm l-importanza wkoll tal-infrastruttura fl-Unjoni Ewropea fosthom l-interkonnessjonijiet transkonfinali U hawnhekk aħna nomsu fuq l-appoġġ tal-Parlament Ewropew. Ovvjament aħna wkoll ħanippruvaw li ndiversifikaw il-provista u il rotot ta' trasport. Il-bini tal-pipeline ta' Nabucco ovvjament dinja waħda mill-prioritajiet ewlenin tagħna u għandna wkoll nippruvaw eh, li ikunem hemm taħlita eh, fl-enerġija li tkun diversifikata li ninkludu wkoll l-enerġija nukleari u din investu wkoll f'teknoloġiji ġodda. Eżempju dwar il-ħila li niksbu l-sigurtà tal-enerġija fil-pratika huwa billi aħna nexxinna nilqu bejn ir-Russja u l-Ukranja. Aħna provajna li ndaħlu eh, trasparenza eh, fil-relazzjoni ta' bejnietom u naċċina li inwaslu l-Russja u l-Ukrajna li jiffirmaw test wieħed li għandhom li għandu eh, jizgura provisti sikuri l-Unjoni Ewropea. Irdu s-dan li din il-krizi ma terġax tiġi din tolqot l-istati membri li jridu nżidu trasparenza fin negozju tal gas naturali li niddiversifikaw ir-rotot tal-provista u l-fornituri li n-diversifikaw eh, taħita tal-enerġija u rridu serjament nikkonsidraw kif nistgħu niżviluppaw enerġija nukleari li hija sikura. Aħna wkoll rridu narfu li l-bini tal-infrastruttura fiħda l-Unjoni Ewropea hija eh, meħtieġa biex nibnu suq tal-gas effettiv. Fil-qasam tas-suq intern u tal-infrastruttura għajdu nagħmlu sforzi ħalli nikkoordinaw aħjar is-sistemi ta' trasmissjoni tagħna. Rridu nkomplu nibnu eh, suq intern maqut tal-elettriku u l-gas. Rridu nibnu il-partijiet nieqsa fl-infrastruttura ta' trasport u għanna zewġ direttivi eh, u zewċ regolamenti l-ek għandu mal gas naturali u l-elettriku. Mira oħra i li u l-enerġija l-kooperazzjoni ta' regolaturi tal-enerġija. Qasam ieħor huwa l-efficienza tal-enerġija li huwa li l-presidenza svediża tixtieq taħdem fuq aktar il qoddim Fisser li trio tal-presidenzi tagħna jkunu trattaw kwistjoni tal-enerġija mill-aspetti kollha mod sħiħ. Din il-priorità għal hija l-enerġija din hija marbuta fil-qrib mal-politika tal-ħarsin tal-klima ħan ippruvaw naslu għal bil Eh, dwar it-naqis li rrit ikun hemm wara l-2012 u nippruvaw li ċ-Ċina u pajjiżi oħrajn ukoll jissieħbu. Ma nippruvaw u konsensus Kopenhagen fl-ħar ta' din is-sena. Fl-isfond ta' reċessjoni ekonomika u kriżi fil-provista rridu normalizzaw ir ħtiġijiet li japplikaw għall-ambjent, il-kompetittività u s-sigurtà. Fil-bidu ta' din is-sena, dak li ġara fakkarna li aħna ikollna nistennew għal affarijiet li ma tkunx tob sorom. Iżida fit-tensjonijiet bejn Iżrael u l-Ħamas teħtieġ mhux biss approċċ attiv minn ħadd l-Unjoni Ewropea ma wkoll koordinazzjoni ma' atturi globali u reġjonali importanti li niksbu l-paċi ma jistax eh, isir jekk ma jkunx hemm il-Palestina bħala stat li jkun jista' jgarantixxi s-sigurtà lil pajjiżi ġirien tiegħu. U allura eh, li lin mill-isforzi diplomatiċi l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tappoġġa l-infrastruttura palestinjana tħarreġ il-forzi ta' sigurtà hemmhekk u issaħħaħ l-awtorità tal-awtorità palestinjana u l-insolvu il-konflitt li jemmemmek aħna rridu namlu dan bis-saħħa ta' relazzjoni tajba li għanna ma' Palestina u l-Izrael. Ma' jkunx hemm fiduċja, paċi fit-tul ma tistax issir. Semmejt qabel isħubja lejn il-vant u dak eh, li ġara fil-ġorġa juri kemm huwa importanti li aħna jkollna relazzjoni strateġika ma' dawn il-pajjiżi, anke ma' l-Ukrajna u l-pajjiżi tal-Kawkazi Di mhux biss għandha eh, importanza morali imma għandha wkoll eh, importanza ta' natura oħra. Aħna nħossu iżda minnaħa l-oħra wkoll li Huwa importanti li nagħtu importanza li relazzjonijiet transatlantiċi għax inkella l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun attur b'saħħtu fuq livell dinji. L-istess bħal istati Uniti ma tistax tkun attur importanti fuq livell dinji minarna. Aħna ħanamlu wkoll enfasi fuq il-kooperazzjoni ma' pajjiżi oħrajn bħal Pakistan, l-Indja u pajjiżi oħrajn. Li huwa importanti għalina huwa l-pożizzjoni li ser naħdu fir-rigward tal-ftehim ta' sħobija mar-Russja. U l-ftiġara dal-aħħar juri li hemm il-ħtieġa li dan isir mill-Unjoni Ewropea kollha kemm hemm bżonn li jkun hemm analiżi komuni ta' dak li hemm eh, fin-nofs. U allura aħna ħana poġġaw kooperazzjoni. Taħt il-presidenza ċeka u kol ħanitkellmu fuq tkabbir tal-Balkani tal-Punent u t-Turkija. Dil-Balkani tal-Punent ma nix ninsewom minħabba l-krizi. Fil-kas tal-Kroazja ħna ħanamlu ħilitna sabiex l-Unjoni Ewropea ikolla tkabbir li inkludi l-Kroazja u naħseb l-eżempju pozittiv tal-Kroazja u kondizjoni meħtieġa biex nżommu ġejjini Ewropew għal pajjiżi l-oħrajn tal-Balkani tal-Ponent. Presidenza ċeka jew kollest li tiżviluppa dimensjoni tan-nofsinhar tal-politika Ewropea tal-pajjiżi ġirien u ntejbu relazzjonijiet ma' pajjiżi sħab bħala parti minn dan il-proġett. Dan jinkludi li aħna nsaħħu relazzjonijiet tagħna ma' Iżrael u nippruvaw li nilħu paċi fil-vant nofsani u l avvermenti drammatiċi f'dan ir-reġun m'għandhomx eh, jaqtawna qalbna bil-maqlub, eh, dawn għandhom l tiġa li nsibu soluzzjoni paċifika. Fl-aħħar il-wol tal-Unjoni Ewropea fid-dinja jinkludi u koll il-qasam ta' sigurta interna aħna nafu li it-teddidiet eh, ta' sigurta jgħabżu l-frontieri tagħna u allura iġi ta' sigurta' hija fl-interess komuni tal-Unjoni Ewropea ġin tolqot id-drittijiet kollha taċ-ċittadini. U l-Presidenza ser tipprova tagħmel aktar sforzi fil-kooperazzjoni ma' Schengen u anke fil-qasam ta' dwana fil-qasam eh, kriminali. Aħna nafu li f'ħat l-presidenza tagħna daħa jaħbat mal l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew se jkun hemm allura xi ftit atmosfera eh, politika xi ftit eh, taħraq Allura rridu nibdew diskussjonijiet fuq eh, eh, kif nistgħu nkomplu diskussjonijiet tagħna. Rridu naraw ukoll eh, il-formazzjoni ġidali ser tieħu il-Kummissjoni u hemm ukoll il-referendum fl-Irlanda fit-Trattat tal-Lisbona. Milli jider li kiku kellu jisir referendum f'Repubblika Ċeka fuq it-Trattat tal-Lisbona ma jgħaddix, u għallu rridu nsibu soluzzjoni. Kifat fil-bidu l-kwistjoni eh, l-kwistjoni tal-enerġija kwistjoni Ewropea wkoll. Dak li l-Unjoni Ewropea għaddejja minnu bħalissa hija ħaġa li aħna nafuha mill-istorja tagħna stess. U bħala pajjiż li jistandu l-Presidenza qed l lill-Unjoni Ewropea il-200 sena ta' esperjenza tagħna biex infittxu rwol storiku u rwol fil-familja ta' nazzjonijiet Ewropej. Kien hemm filosfu li qal tajjeb x'inhi din ir-relazzjoni xi sebgħin sena ilu Vaslav Kriċi u għal li aħna ma ħanix qed ngħidu li l-artijiet ċeki huma l-qalba tal-Ewropa mill-lat ġeografiku imma f'sens aktar eh, font. Aħna nħossunhom mdawrin minn nazzjonijiet Ewropej kollha jekk mhux direttament tal-anqas eh, fl-immaġinazzjoni tagħna minħabba il-kultura tagħna u naħseb li dawn il-kelmiet għandhom ikunu ispirazzjoni fil-bidu tal-2009 meta il-ħidma li għanna qoddimna hija li nimoderaw il-diskussjoni eh, fiħdan l-Unjoni Ewropea. herr präsident des europäischen rates wir danken ihnen für ihren sehr konstruktiven Grazie ħafna Ministru u President li qed jirrappreżenta l-Kunsil, grazzi għal diskors dettaljat tiegħek, nixtiequ lek kull suċċess fil-Presidenza tiegħek, il-President tal-Kommissjoni, President tal kummissjoni president tal parlament Ewropew, L-ewwel jiem tal-2009 ma jħallu ebda dubju. L-ewwel sitt xhur ta' din is-sena ser qed l-Unjoni Ewropea taħt prova l-Ewropa għandha turi l tagħha li tgħin liċ-ċittadini l-ħaddiema l-kumpaniji sabiex iħabtu wiċċhom u jerbu l-kriżi ekonomika. L-Ewropa għandha eh, turi solidarjetà tagħha fil-sitwazzjonijiet ta' urġenza bħal meta waqaf il- il-forniment tal-gas li għaddej minnu bħalissa ħafta u sabta l-Unjoni Ewropea għandha wkoll eh, turi li kapaċi turi relazzjonijiet esterni tagħha meta jkun hemm eh, konflitti f'reġuni oħrajn tad-dinja li jkunu eh, ta' perklu għad-dinja kollha kemm hi wkoll bħalma qed jiġri llum fil-vant nofsani. Nati merba l Prim Ministru Topolani nawguralu kull suċċess fil-Konsil u għandi eh, fiduċa sħiħa li Repubblika Ċeka ser ta' l-rwol tagħha daqstant importanti. Aħna għandna kollaborazzjoni fil-qrib ma' Republika Ċeka u anke mal parlament Ewropew. U aħna għan nippruvaw nuru l-Unjoni Ewropea tista' tindirizza din l-isfida. Matul dawn is-sitt flimkien nistgħu nuru l-ċittadini għalfejn l-Unjoni Ewropea hija indispensabbli llum u nuru lill-Ewropea għalfejn huma għandhom interess dirett li eh, jisemmu leħinom met huma eh, tellow lill-membri eh, parlamentari Ewropej f'elezzjoni li jmiss. Nurruhom għalfejn l-Unjoni Ewropej għandha bżonn il-demokrazija u l-effikaċja li prevedi it-Trattat tal Lisbona u għalfejn huma jistgħu jigwadanjaw minnhom u għalfejn aħna aktar minn qatt qabel għandna bżonn it-Trattat ta' Lisbona li jiġi approvat minn l-Istati membri kollha kemm huma qed nitilqu minn bazi soda. Fl-2008 l-Unjoni Ewropea uriet li hija kapaċi tieħu deċiżjoni diffiċli li jimpenjaw is soċjetajiet tagħna għal ta' żmien. Il-pakket tal-enerġija u tal-klima juri rida politika tal-Unjoni Ewropea li hija viżjonarja u determinata din dan il-pakket jenna li nimxu l-qudiem li qbil internazzjonali ambizzjuż f'Diċembru li jmiss Fl-2008 l-Unjoni Ewropea wkoll u rrid kemm hija għandha l-ħila tadatta ruħa għal hija sabet malar il-mezzi biex tirraġixxi għal kriżi fis-settur finanzjarju u malajr ukoll qablet fuq pjan tal-kupru sabiex eh, tat ispinta mingħajr dew mill-ekonomija Ewropea fuq dan il-kalam aktar tard. L-Unjoni Ewropea wkoll fl-2009 għandha Eh, reputazzjoni internazzjonali tajba kien fuq id biex tikkontribwixxi għas-soluzzjoni tal-konflitt bħal dak tar-Russja flimkien mal ġorġja u hija għamlet sforzi bla jeda biex tgħin il-pajjiżi li qegħdin f'konflitt jersu qrib xurxin bħal pereżempju palmen fil-Gaza. U huwa bisaħ tal-Unjoni Ewropea li nfetħu l-kulturi humanitarji biex ngħinu l poplu Palestinjan. L-Unjoni Ewropea wkoll nefet eh, trattazzjoni li l-G20 avvanza biex jattakka l-kriżi ekonomika u hija reġgħet tenniet il- eh, tennit l-impen taħħa li jinfetħu s-swiq fil-politika tal-iżviluppu tal-kummerċ u anke f'dak il-xaqsam mal-MDG li il-kriżi kbira kemm m'għandix tikkomprometti. L-Ewropa wkoll għandha eh, tkompli eh, turi kif nistgħu nelbu l-isfidi tal-lum u naħseb li għandna għalfejn nkunu fiduċjużi. L-Kummissjoni ser tkompli matul din is-sena li tagħmel kollox sabiex aħna ma nitilfux l-entużjażmu li kellna f'Washington fil-G20. Aħna nasbu li huwa importanti li inkomplu namlu dak kollu sabiex riforma tas-sistema finanzjarja dinija jissir. U aħna għanna eh, opportunità straordinarja G20 f'Londra. Hemm bżonn li f'Londra l-Unjoni Ewropea titkellem bleħen wieħed u li qed kompli turi leadership tagħha fir-riforma tas-sistema finanzjarja dinja. L-Kommissjoni u se Kompliti tipproponi inizjattivi importanti din is-sena, pereżempju sabiex nirregolaw aħjar it-ħadim tas sfiq finanzjarji sabiex iridu programm ġdid ta' azzjoni fil-qassam tal-ġustizzja, libertà u ġustizzja u aħna nkomplu bil-miżuri tagħna tal-ġlieda kontra bidla fil-klima. Ħan komplu wkoll nagħmlu reviżjoni budġetarja u aħna wkoll eh, żomm għajnejna fuq l-evoluzzjoni tal- eh, bidliet li qegħdin insiru palissa hemm ċertu proposti importanti li eh, intom edin tiflu, Signori deputati, nisperaw li bisaha u koll tal-impen tal-Repubblika ċeka li għandhom il-presidenza li dawn kunu nistaw eh, nadottawhom qabel it tmien tal-leġislatura miżuri proposti marbuta mal-enerġija, l-kriżi finanzjarja u l-affarijiet qed jiġu bħal isiru kemm huma importanti hemm ukoll il-pakett ta' telekomunikazzjonijiet u anke ta' trasport bit-toroq. Sinjuri, ha nifoka l-lum fuq l-enerġija u l-ekonomija. Hawnhekk iċ-ċittadini Ewropej ħajħossu l-akbar pressjoni din is-sena u hawnhekk fejn azzjoni effettiva mill-Unjoni Ewropea tista' tagħmel tassew differenza. Kwistjoni li għandha bżonn attenzjoni Ewropea u qed nirreferewek għal kwistjoni tal-gass minn mhux tort tal-Unjoni Ewropea, però kellna nispiċċaw eh, f'nofs eh, disgwit bej ir-Russja u l ukrajina situazzjoni prezenti hija inaċċettabbli u mhijiex kredibbli inaċċettabbli għaliex il-konsumaturi Ewropej f'ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea għadhom mingħajr gas wara ġimgħa li nqatet il-provvista inkredibbli għaliex f'din is-sitwazzjoni rajna li l-għada illi knem ftajim fuq livell oli b'assigurazzjoni mir russja illi ħaj implementaw il-ftajim u jirġaw jibdew il-provvista mill-ġdid. Minar ma nġudikaw l-intenzjonijiet, hemm eh, fatt oġġettiv ir-Russja u l-Ukrajna qed juru illi mhumiex kapaċi eh, jobdu l-impenji tagħhom vizavi ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea għal fattu li Gazprom u l-Aftogas mhumiex kapaċi eh, jobdu l-obbligi tagħhom lejn konsumaturi Ewropej. Xtaqt nadi messaġġ ċara hawnhekk lil Moska u lil Kiev jekk il-ftehim sponsorjat mill-Unjoni Ewropea ma jkunx onorat bħala kwestjoni urġenti, il-Kommissjoni li l kumpaniji Ewropej sabiex jieħdu dil-kwestjoni u il irati u jkun hemm azzjoni sabiex insibu modi alternattivi ta' provvista ta' l-enerġija. Għalek, sanaraw dal-waqt, jekk hemmx problema teknika u hemmx intenzjoni politika sabiex eh, jonoraw il-ftehim. U jekk tippermettu li jekk il-ftehim ma jkunx onorat, dan ifisser li l-Russja u l-Ukrajna ma jistawx jibqaw konsidrati eh, partners eh, ta' min jafda fuqhom għaman naħa tal-Unjoni Ewropea fuq kwistjonijiet ta' enerġija. Il-Kommissjoni ħadd ressa proposti oħrajn ħalli ntejbu s-sigurtà tal-enerġija fl-Ewropa skont ir-reviżjoni ta' Novembru li għaddiet. Implementazzjoni tal-pakket tal-enerġija u klima u l-mobilizzazzjoni tal-5 biljun euro ta' flus mhux minn fuqa ta' budget komunitarju favur l-enerġija u kol se jkunu kruċjali u xtaqt nirringrazzja l-Presidenza ċeka għall-appoġġ taħħa sabiex dan l-impen eh, eh, nkomplu nobduh kif eh, intqal fil-Kunsill Ewropew. L-Ewropa issa trid tevita li jkun hemm ripetizzjoni ta' din it-tip ta' sitwazzjoni. Xtaqt issa nitkellem dwar l-ekonomija, sinjali kollha juru illi klima ekonomika sejra l-aħjar il-xol qed jiżdied U l-affarijiet ovvjament se morru lura qabel morru l-qoddim, però m'għandniex eh, eh, nebe wara subajna, però ma rridux nkunu negattivi żejjed. Aħna fassan l-istrateġiji ġusti għalli noħorġu minn din il-kriżi u rridu nevitaw li jkun hemm impatt fuq dawk l-aktar vulnerabbli u nistgħu nieħdu deċizjoniet issa illi ipoġġuna f'pożizzjoni tajba u ta' noħorġu minn din il-kriżi u nittamaw illi noħorġu minn din il-kriżi priorità prinċipali għal ġemat li ġejni naħnu flimkien sabiex l-intenzjoni ta' nejsir realtà. Il-pjan tal-Kopra, il-propost mill kommissjoni appoġġat mill konsill Ewropew, huwa risposta it-tajba jiprovdi stimolu sabiex ikonna impatt f'kull stat membru 1.5% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea rappreżenta mod ammont sinifikanti ta' flus jekk dan jintefaq tajjeb ukoll għandu lan għal eh, effettività massima billi jolqod żewġ miri ġifieri il-kompetittività fi żmien fit-tul tal-ekonomija Ewropea u l-ħtieġa għal stimolu fi żmien qasir sabiex nerġgħu eh, noħorġu b'xejri tajbin jekk naċċettaw li din hija kriżi li tolqot l-Ewropej il-ħajja tagħhom il-konsekwenzi soċjali tal-kriżi għandhom ikunu indirizzati b'mod dirett u finalment juża l-dimensjoni Ewropea b'mod effettiv permezz ta' koordinazzjoni sabiex niżguraw li azzjoni f'kull stat membru jkollu effetti pożittivi fuq pajjiżi oħrajn u bekk eh, iwassal għal interazzjoni pożittiva sabiex ndaħlu dal-programm fl-azzjoni hemm bżonn eh, kun hemm appoġġ mill-Presidenza, mill istati membri u l-Kunsill u anke minn dal-Parlament. Dan ifisser eh, kun hemm ftehim fuq il-proposti legali fih dan il-pakkett l-allokazzjoni tal-fondi għal fond ta' ġustament globali ftejim dwar il-5 biljun euro ta' flus mux minn fuqa għal proġetti strateġiċi u effukar fuq l-enerġija u l-interkonnessjoniet enerġetiċi krizi ta' Russja u l-Ukrajna juri b'moċċar illi nimlewix u fil-infrastruttura ta' għana u ta' beneficju l-Europa kollha implementazzjoni effettiva tal-pjan sabiex eh, noħolqu stimulu ta' 200 biljun euro fl-ekonomija tagħna. U ovvjament inżommu s-sitwazzjoni u r-reviżjoni għaliex is-sitwazzjoni tista' tevolvi. U għak kif net nieħdu dawn eh, l-azzjoniet mannix eh, eh, ninsew il-miri tagħna, għandna nibnu fuq is-suċċessi tagħna li fuqhom il-prosperità Ewropea kienet mibnija pal suq intern il-Presidenza Ċeka l-maktu taħħa ta' Ewropa mingħajr xkil hija xaġa pozitiva pożittiva ħafna kif qal il-Ministru permett tuli u koll nenfasizza illi Ewropa minnax xkil tfisser li għanda bżon regoli, regoli Ewropej, regoli sabiex kullħat ikun fuq livell ugwali, anka fost l-operaturi ekonomiċi, regoli sabiex il-benefiċċji ta' integrazzjoni Ewropea jinqasmu fost ċittadini regoli sabiex nizguraw illi eh, il dak li nxaqsam il-level eh, ta' ħajja fuq long term ikompli fit-triq tajba. L-Ewropa li rridu hija Ewropa li taqqat flimkien il-libertà, solidarietà u sigurtà għal benefiċċju tal-Ewropej kollha. Grazzi. Herzlichen Dank, Herr Kommissionspräsident. Grazie ħafna, President tal-Kommissjoni, Mexxejja tal-Gruppi Politiċi għal ppd Sur dol. Sir President, Monsieur... Sir President, Sir President tal-Konsil, Sir President tal-Kommissjoni Ewropea, Ziz kollegi. Kem kem kienu għadhom kem dew il-presidenza, il republika Ċeka sabu u dimom konsiderevoli u kellhom il-ħidma jibsa li meċu tlet kriżi ewlenin, kien hemm il-kriżi ekonomika u soċjali li kompleta del konflitt tal-gas bejn ir-Russja u l-Ukranja u li laqat li l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ġirin u mbagħad faqet gwerra ġdida fil-vant nofsani. U din din l-isfida l-attitudni eh, Ewropea hija li ninaqdu nkunu solidari u li narġiexu b'mod koordinatu determinat fl-istess waqt. Nara b'sodisfazzjon li il-Presidenza ċeka frabta fil rib mal-Kommissjoni Ewropea Għagġiċiet mod rapidu maqut fil-konflitt tal-enerġija bejn Kiev u Moska. Anke jekk is-soluzzjoni għadna wasalni xalija, xorta nistgħu eh, naraw li ma jistgħux naċċettaw li nkunu ostaġġi rridu naġixxu. U Sur President eh, eh, u Sur President tal-Kummissjoni u tal-Konsil rajna li dan nistgħu nagħmlu fil-qasam tal-enerġija. Aħna eh, hemmhekk rajna xinu xini l-istida u l-enija tal-ġejjini, l-indipendenza tal-enerġija u ħtieġa li diversifikaw ir-riżorsi tagħna fl-enerġija. Grupp tal-PPD e ċittadini Ewropej kollha huwa ħasab ħafna f'dan il-konflitt u mit-tedida li dan qed qiegħed fuq il-pajjiżi Ewropej kollha kemm huma. Aħna ma nistgħux nittolleraw li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropej sibu ruhom ostaġġi f'dan il-konflitt. U dan juri għal darbohra ħtieġa li b'mod urġenti naqblu fuq politika Ewropeja tal-enerġija aħna allura għanna mod serju naħsbu fuq il-mod ta' kif innaqsu d-dependenza tagħna u li naġixxu biex indaħlu taħlita ta' eh, sorsi tal-enerġija. Sinjuri, l-għada fil-vant nofsan u kol, turina ħtieġa li aħna nafu responsabiltajt tagħna fuq livell dini. Iva l-Ewropa hija l-akbar donatur tal-għajnuna umanitarja fid-dinja. U aħna nistgħu nkunu kburin din il-ħaġa u hemm inkomplu imma mhix l-għajnuna umanitarja waħedha li ħassolvi il-konflitti il il konflitti li hemm bejn Izrael u l-Palestina. L-Europa rriti kolla hija rida politika ta' ċara u li kolla l-mezzi umani, militari u finanzjari meħtieġa biex tkun attur kredibli fid-dinja. Għalfejn id-dinja eh, għandu għajne fuq eh, Barack Obama, għax l-Europa miex kapaċi sissa li eh, turi xinija l-vizjoni taħħa u xtaf tamer u l-pis taħħa l-Europa ikkritika l-biraġu l-unilateralizmu tal-azzjoni Amerikana li hemm bħalissa. U nispera eh, l-affarijiet jitbidlu bil-persuna ġida li fil-White House. Bat aħna nkunu lesti li nasumu l-parti tagħna tal-multilateralizmu, nkunu l-esti aħna li nużaw mezzi militar mhux biex nużaw mal-gwerra biex niżguraw is-slim. Lesti li noħorġu l-mezzi budġetarji meħtieġ issa biex aħna jkollna l-mezzi biex inwettqu l-politika tal-Sur President tal-Kunsill inti Eh, għamilt eh, il-relazzjoni barranin waħda l-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea. Refert li ġraw juru l-urġenza li eh, nitrattaw din il-ħagġa kif nafx ma relazzjoni mal russja mal-Istati Uniti, mal-Vant Nofsan minar ma nsemmi il-Mediterran, il-Balkani, l-Afrika u il-pajjiżi emerġenti. ċittadini Ewropej qed jistennew mill-Ewropa li hija turiġ il-pista fuq il livelli dini l-istħarriġ pubbliku kollu juri din il-ħaġa, għalfejn qed nistennew. L-Unjoni Ewropea fl-ħarret il-Presidenza anzi għandha tħabba twiċċa mal-kriżi ekonomika u soċjali u tara li twetta il-pjan tal-kupri nazzjonali u fil-waqt li tmexxi l-Unjoni Ewropea fil-G20 li ser eh, jitlaqa f'Londra f'April. Aħna nagħmlu seħ il-Presidenza ċeka sabiex taħdem jitfit mal-Kommissjoni Ewropea ħalli definixxi u twettaq flimkien mal-imsieba internazzjonali tagħna regoli li l-operaturi ekonomiċi jdu iħarsu. L-Unjoni Ewropea tħares il-modell eh, tal-kumpaniji tagħha eh, u s-swiq tagħha u għandha daħal sistema ta' supervizjoni eh, kullimkien l-istess palmen fil-pajjiżi tagħna fil-din il-krizi l-Unjoni Ewropea tkun maquda u determinata. Aħna nserħu fuq hekk Sur eh, Topolanex biex tmexxi eh, l-Unjoni Ewropea eh, f'dan li għaddejjin minnu bħalissa u biex turi determinizmu, determin, turi kemm determinata. Għal ħames minuti, Sur Schulz. Grazie ħafna, Sur President, Sur Topolanek. intom qed meċu l-aħħar presidenza f'din dan l-aħħar sitt xhur tal-Parlament Ewropew ħames ilu kienu l-Olanda li kellhom dil-biċċa xogħol. Ħadd ma se tiftakarx għal dak iż-żmien jew xadna aħna għalhekk huwa deċiżiv issa li dak li qed niddiskutu fis-sitt li ġejjin u dak li se niksbu fis-sitt xhur li ġejjin ikunu prerequisit għal turnout soli fil-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, jekk ċittadini nistgħu juru li f'sitwazzjoni ta' kriżi nistgħu naġixxu b'mod konġunt, preżent tal-Parlament, Kommissjoni, Presidenza, meta nikkooperaw u jekk nistgħu niksbu ħaġa pożittiva dan iwassal għal premessa b'saħħitha ħafna fil-ġirja lejn l-elezzjoni ta' Parlament Ewropew. Għalhekk aħna bħala soċjaldemokratiċi fil-Parlament Ewropew interessati ħafna fil-Presidenza tiegħek u f'interess tagħna li jkollna Presidenza ta' suċċess. Jiena kelli dubji fl-ewwel xhur sur Schwarzen qal li Iżrael qed tiddefendi lilha ta qallu li għal Sur Schwarzenberg u wera appoċ naħa waħda, pero rrid nkunu intermedjari, pero l-affarijiet imbidlu minn dak iż-żmien tajb wis, meta nitkellmu dwar il-disgwid dwar il-gas u koll intqal li ma nistawx nkunu intermedjari u di pożizzjoni u koll ġiet korretti. Erġajna ħadna pożizzjoni tagħna bħala intermedjarja qed turu ehm, pożizzjoni neutrali. Kien hemm inċertezzi fil-bidu però jidher li dawt neħew. Sur Barroż għandu raġuni r-riżultati tal-attivitajiet tagħkom jekk ikunu pożittivi, e, huma xi ħaġa li aħna se nappoġġaw. Aħna bħala grupp politiku dan ukoll japplika għal diskors ta' dalodu. Il-kol konna interessati ħafna fih, aħna rridu nuru rida tajba. U għanna tama kbira għaxxur li ġejjin, pero hemm affarijiet li xtaqt nifoka fuqhom. Inti kwotajt il-kollega tiegħi Josef Dol li qal illi il-krizi finanzjarja ma kienix eh, terfa għal kapitalizmu. Iva naqbel għalix kapitalizmu sfortunament se jkompli ma huwa telfa għal kapitalisti illi matul is-snin għalu m'għandniex bżonn regoli, il-suq joħroġ b'regoli u nnifsu nifsu dawn huma dawk illi waslu għal eh, situazzjoni li ninsabu fija palissa dawk li fil-passat għalu li ma nix bżon regoli jekk tistaw tispiegaw illum li għanna bżon Ewropa ta' regoli u Ewropa ta' reglamentazzjoni kien ta' taqblu madan jiena naqbel għanna bżon aktar regoli sabiex nifukaw fuq il-krizi finanzjarja sabiex niffaċċawa din il-krizi Nilqaw kmana e, eh, sorta polanek fil-klab ta' regolatur Ewropej. Jider li fl-axħar rajt id dawlint ukoll. kol. Din hija fażi sensittiva li għaddejn fija palissa l-Unjoni Ewropea jekk trid tkompli ir-rwol tagħha fuq livell dinji, il-President tal-Kummissjoni qal li meta nitkellmu fuq sigurtà tal-enerġija pereżempju, Meta nitkellmu dwar il-konflitt ta' Gaza, kridu nżommu rwol internazzjonali mela allura l-Ewropa ma tistax kun frammentata f'element individuali. Għanna bżon unjoni ta' 27 stat membru, blok b'saħħtu politikament għaliex meta ma naqawx divizjonijiet zejda biss nistgħu jkunu b'saħħitna m'hemm l-ebda punt li jkollok pajjiż differenti, politika differenti u pożizzjonijiet differenti. Sur Schwarzenberg qal illi Izrael qed tiddefendi lil nifisha, Louis Michel qal Izrael qed tikser liġi internazzjonali m'hemm l-ebda punt noqgħod nitkellmu hekk. Hemm bżonn ikollna voċi waħda fuq il-kwistjoni tal-gas hemm uħut li qed jieħdu pożizzjoni. Ma dan ma jwassanix biex ikonna front b'saħħtu għanna bżon eh, bażi legali b'saħħitha wkoll u din dan huwa trattat ta' Lisbona. U jekk u il-gvern tiegħek qed isofri ħafna għaliex għandkom president li huwa ħafna kontra l-Ewropa u għalhekk qed tiġu kastigati hija nippruvaw insolvu s-sitwazzjoni u nifukaw fuq l-idea ta' Ewropa b'saħħitha. President Klaus se jżur Strasberg fi frar il Sur Topelanek inti tkellimt fuq il-Karlo Raba. Karlo Raba ħareġ bil-triq ta' deb minn Praga għal Nuremberg. Din kienet eh, rebħa kbira f'dak iż-żmien il-pajjiżi differenti, popli differenti innaqdu Karlu ir-raba. kienet imbotta l-ideal Ewropew li hija xi ħaġa li rridu nkomplu. Grazzi. Dank und jetzt der Vorsitzende Liberalen, wir sind gespannt, mit wem er alles befreundet ist. Bitte schön, Graham Watson. nilqaw il eh, grim Watson mexxej ta' Grupp Alde, jiena nilqak magħna sur Topolanek nishtaqaw l l kull soċċess. Persona importanti fil republika Ċeka darba għal jina jiena m'għadniex emżon hemm bżonn illi eh, niskorja wkoll li huwa veru għal Milan Barros, plejer famuż tal-futbol huwa veru għalikom ukoll. Il-programm tagħkom juri kemm intom ambizzjużi, intom ħruġtu fuq eh, fuq ostakli fil-swieq li għandhom jaqgħu darba l dejjem li għandna jkollna kompetizzjoni aktar ġust ta' liberazzjoni fil-kummerċ u moviment ħieles ta' prodotti u servizzi mad madwar l-Ewropa. Dawn huma żmien diffiċli għaċ-ċittadini Ewropej. Ir-riċetta tagħkom ħatiġi kritikati, però mhux mill-liberal demokratiċi l-esperienza ta' Repubblika Ċeka u oħrajn turi il-suq għandu poter sabiex joħroġ in-nies mill-faqar fuq l-enerġija għandek raġun li tkompli taħdem fuq reviżjoni ma' reviżjoni u l-miri tal-tibdil fil-klima m'għandux ikunu limiti għall ambizzjonijiet tagħna, imma ikunu pjattaforma għal eh, riżultati aktar pozittivi sabiex nħaffu l pass sabiex naddu mill-fossil fuels għal enerġija rinnovabli u sabiex ma nkomplux nkunu tan dipendenti. il stanu man blokkati palissa minħabba l-Ukrajina. russija qed tgħid li ma tistax tesporta l-gas għaliex l-Ukrajina mhux se titrasportaħ u l-Ukrajina qed li li m'għandix gas trasporta għaliex ir-Russi bidlu il-rotta ta' transitu imma qed naraw li l-Ewropa fil europa tal-Vant qegħdin ibatu hemm uħut qed jiffriżaw fid-djarhom. Dan juri illi hija xi ħaġa bħal plot minn film ta' Marx jew anka xi ħaġa minn uh, eh, reċti ta' Shakespeare, però hija nifqu nitkellmu fuq suq intern użaw il-prezidenza ta'kom u l-poteri ta'kom sabiex timmobilizzaw l-investiment neċessarju fuq l-Unjoni Ewropea u d-dinja nilqaw l-ambizzjonijiet ta'kom. L-Ewropa għandha tkun mexxejja sabiex issolvi l-konflitti, tappoġġa l-iżvilupp u tippromovi ġittijiet tal-bniedem, imma jekk tassew tridu twessaw il-kapaċità l-Unjoni Ewropea sabiex taġixxi għalfejn it-tardjajtu għal darboħra oħra ratifikata t-Trattat ta' Lisbona jekk tridu tipprevjenu li kun hemm proliferazzjoni tal-armi għalfej qed tibnu sistema ta' difiża fuq eh, eh, zona Ewropea. Jekk tridu paċi fil-vant sani għalfej l-Ewropa tiġi ridikolata minn numru differenti ta' missjonijiet ta' paċi. Hekk kif l-avvenimenti qegħdin jiżvolġu fil-Gaza u diffiċli għalina li nkunu eh, neutrali din il kamra għandha tkun maquda fuq pożizzjoni komuni u ma nix nkomplu nipuntaw sobajna, però ovvjament iż-żewġ naħat għandhom tort. Il-vjolenza għandha tiġi kundannata għandhom għandu jaqaf il-ġlied. Mem lebda skuża għall attakki tal-Ħamas, imma mem lebda skuża wkoll għall-użu tal-splussivi minn naħta Iżrael sabiex eh, jagħmlu ħsara liċ-ċivili. Intom għattu l-motto tagħkom huwa hija Ewropa mingħajr xkiel Eh, ta' fakar li f'proverbju ċek proteġi li l-nifsek mux permezz ta' bibin u pero eh, proteġi ruħek permezz ta' bib Aħna ħbib tijak il-president ta'kom paraguna l-Unjoni Ewropea ma l-Unjoni Sovjetika, pero aħna ma nipruvawx noħon u l-libertà tal-kelma. L-Unjoni Ewropea trid tibqa eh, mm, unjoni pozittiva, unjoni ħbib. Il-presidenza ta'kom turi li hija ambizzjużi, aħna nappoġġaw il-miri ta'kom u aħna ħankomplu nappoġġawkom, grazzi. Dank für die Fraktion Europa. Grazzi ħafna. Għal grupp tal-jowien, e Sur Kraw li għazerċ minuti. Grazzi, Sur President. Relazzjoniet politiċi għandhom jinħolqu bej l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u nittama il-Presidenza ċeka se titratta din il-kwistjoni fis-sitru li ġejjin ħajkun hemm President ġri fl-Istati Uniti l-ġimgħa li ġejja hemm sfidi kbar qudiemna. sabiex nifacċaw dawn il-kwistjoni u għanna nafacċaw mod effikaċi. Aħna nilqaw il-Presidenza ta' Repubblika Ċeka sabiex tmexxi l-Unjoni Ewropea fi żmien kruċjali. U fisem il-grupp tiegħi il-UN aħna wkoll nofru l-appoġġ tagħna lil programm tagħkom sabiex nigarantixxu vuċi b'saħħitha u maquda l-Unjoni Ewropea u anke l-Istati Membri fih dan l-Unjoni Ewropea ħafna kollegi kelmu ġafu il-krizi prezenti u jina xtaqt nfaħħar il-prezidenza ta'kom u anka il-president Barroso għall-azzjoni deċiziva illi tiedet ma tal-kwistjoni eh, dwar il-tuħ tal-gas eh, ħarġet fil-miftuħ mhux biss għaliex rridu nipuntaw subajna ma lix intervjenejna fuq livell soċjali, fuq livell ekonomiku u fuq livell politiku wkoll sabiex iż-żewġ naħat waslu għal taħdidiet meta qabel ma kien ma ma rridux jitkellmu ma' xulxin. Importanti issa li nespandu din l-idea ta' partnership reali nħarsu lejn il-Vant u l-Balkani għaliex huma li jistgħu jaqdu aktar l-Ewropa mhux Eh, biss minħabba instabilta politika ma wkoll minħabba interdependenza fuq eh, l-enerġija billi m'hemmx ħafna ħin intom tkellimtu dwar il-ħames libertà ġifieri eh, moviment tal-arfin u dan l-arfin jista' jwassalna sabiex ikonna l-għodda sabiex inwaslu għal aktar innovazzjoni u riċerka fil-istorja ta'kom pala pajjiż li għadda minn totalitarianizmu, libertà u uh, kobor f'edukazzjoni u innovazzjoni, issa tinħarsu lejkom sabiex tipprovdunna l-pass li jmiss illi għandha tieħu l-Unjoni Ewropea. Kotazzjoni żgħira minn John F. Kennedy illum ninsabu f'xifer ta' frontiera ġdida, però il-konfini l-ġodda huma sfidi u mhux weda jina naf illi dawn is-sfidi inti se tilqahom ta' frontom. Grazzi l-Onorevoli Frasson, għal-grupp tal-ħodor l-erba' minuti. Grazzi President Fl-istess ħin kif għaddej dan id-dibattitu qed jaqgħu il-bombi fuq in-nies ta' Gaza u naħseb l-ewwel priorità tagħna bħala parlamentari Ewropej u anke tal-Konsil tal-Kommissjoni da tkun illi nwaqfu darba dejjem il-bombi fuq il-ċittadini ta' Gaza. Naħseb li dan għandu jkun id-dmir tagħna fil-preżent li lin mid-definizzjoni differenzi li jeżistu bejnietna fi definizzjoni ta' min u ħati u minu responsabbli l-grupp tal-ħodor għandhom idea ċara fuq minu ħati kif ħanajdu l-umar nofsinar. Sur President, inti bdejt il-diskors tijak meta tkellimt fuq storja medjevali Eta' violenti, oskura, bċertu dawl però li kienet bebda dubju violenti. U l-program tijak minkejja l-isforzi tal-imsieba ta' kom ta' koalizjoni, il-program ta' sitxur li ġej u Nu, juri eh, traċċi ta' affarijiet fil-passat naraw approċ konfermista, liberista, ju mija fil-mija affarijiet li l-lum eh, madom xatwali. Naħseb li il-programm għan differenti għaktiġa ta' politika liġijiet u strumenti fil-qasam soċjali li jirrispondu għal ħtiġijiet reali ta' ċittadini u kol ma jirrispondux dak l-għandu xaqsam il-ħtiġijiet ambientali u ġlida kontra tibdil fil-klima U qed naraw illi mhux qed naraw dan bħala opportunità għal tkabbir sostenibbli. U kol qed naraw ċertu maċiżmu meta naraw li qed ngħidu hemm bżonn nirrevedu l anijiet ta' Barcellona fuq istrutturi ta' appoġġ għal kura ta' tfal. Bliskop ovvjament illi nibatu it-tfal lura id-dar. Il-nissa skużawni lura id-dar program li qed jara l-immigranti bħala kwistjoni ta' sigurta li jimbotta eh, jimbottana fid-direzzjoni ta' NATO u li jkompli jilab din l-istorja tal-missili u ma jisħaqx fuq dak li huwa għalina tant importanti fil-politika barranija ġifieri l-koeżjoni ta' l-Unjoni tagħna. Ma ġobniex il-fattu koll li ma jissemmux settur importanti bħal dak tal-antidiskriminazzjoni u fuq dan xtaqt inkun naf li ma prioritajiet qed twaqqaf inti sabiex nadottaw id-direttiva fuq id-diskriminazzjoni. Program fl-aħħar mill-aħħar li minnu qed joħroġ dinja b'ħafna perikli u ftit opportunitajiet Inti tkellim fuq xogħolok ta' medjatur fuq il-kwistjoni bejn Russja u l-Ukrajna minn programm tiegħek joħroġ ċar illi mhijiex mill-preżenza tagħkom illi ħad toħroġ pożizzjoni ċara u kontra pajjiżi pa' Slovakkja u l-Bulgarija li qed japprofitaw ruħam sabiex jiftħu impjanti nukleari li huma skaduti. Għalhekk, President, jekk jogħġbok, nukleari sikur ma jeżistix jimur l dima 30 forsi konna dan 60 sen oħra, ma lissa b'dan ma nix. Dan huwa miraċ għali ħafna u li eh, ma jurix inu ma prioritetana tagħna l-solidarjetà enerġetika ta' sal minn azzjoni b'saħħitha favur effiċenza u wkoll eh, eh, nuqqas taħħela dan iwassal għat naqis ta' konsum it-triq sabiex nirrispondu anka għal-gwerra tal-gas. Nitolbuk xaġa preċiża, Sur President, konvinċi l-kollegi tijak sabiex fil-qalba tal-Konsil tal-Rebbija ipoġġu il-lant 20% bħala xaħġa vinkolanti. Dan huwa l-punt illi jinsab fl-ħarnet fil-pakket tal-enerġija. Revedu l-prezzijiet tagħkom sabiex kunon onqas superfiċjali fid-deċiżjonijiet li tgħidu f'Diċembru fuq enerġija rinnovabbli. Sor President, l-aħħar kelma dwar il-ġejjini tal-Unjoni Ewropea. Il-Trattat tal-Lisbona mhuwiex trattat perfett, imma was Trump ħafna li intom ma rtifikajtuhx. Jekk joġobkom ħudu din l-okkażjoni sabiex tispjeganna għalfejn dan u jekk joġobkom għajdunna meta se tagħmluh dan. Grazzi. Grazie. Jetzt äh, für die konföderale Fraktion. Grazie al äh, Grupp Konfederali. Is-sur Razla 3 minuti. Grazzi, Sir President. Il-President tal-Kunsill, Sir Topolanek, semma eh, l-esperjenzi diffiċli u naħseb li Presidenza ċeka hija opportunità tajba biex nikkontribwixxu lejn it eh, tneħija ta' divizjonijiet li hemm fl-Ewropa. Rajna referenzi għal um, proverbju Ungeris li jista' jiġi tradott bħala li l-vant u għadivis mill-ponent. U naħseb li il-Presidenza ċeka hija opportunità oħra biex neħilsu mill-preġudizzji li għanna. Waħda minnhom tista' tkun l-artiklu riċenti tal-President Czech fil-Financial Times fejn qal li rridu nsolvu l-kriżi finanzjarja billi indajfu l-standards soċjali u, eh, u ekonomiċi tagħna minħabba li dawn l-standards eh, iwafquna milli naħsbu b'mod razzjonali. Però jiena naħseb li il-Presidenza ċeka għanda taħdem lejn ekonomija soċjali, ekonomija li tkun eh, immexxija minn fatturi ekonomiċi u soċjali. Nixtieq ukoll ngħid li sa ċertu punt jiena naqbel bisħieħ mal-Prim Ministru Ċek irridu nenfasizzaw l-innovazzjonijiet għaliex dawn jistgħu jgħinuna biex noħorġu mill-kriżi u rridu jkollna klassi kreattiva biex eh, inkunu nistaw nelbu eh, il-problemi li tħallna fihom. Il-kuraġġ li namlu bidla u importanti Stefan Gell mm, kittib Ġermaniż għal il-futur jappartieni għal min u les li jagħmel bidla, jġib bidla. U għallura rridu nkunu lesti li nġibu din il-bidla biex bekk nkunu nistaw nelbu id-differenzi li hemm bejn il-vant u l-punent. Unkomplu nibnu unjoni waħda li ma jkollix um, eh, ma tħossix inqas mill-Istati Uniti jew minn pajjiżi oħrajn. jekk eh, diskors tal-Prim Ministru ċek eh, kien fija ħafna ambizjonijiet, eh, dan nistaw nilqaw għandu jkun hekk, għandu jkun hekk li l-Presidenza tippreżenta għanijiet ambizjużi. Però kif għal kittib Pollak darba, il-parteċipazzjoni il miex kollox u rridu namlu xi ħaġa li hija raġonevoli. Grazzi. Issa l-indem is-sur Zledni għal minuti. Sur President, l-ebda pajis għadu għatma kellu presidenza waqt żmien daqshekk diffiċli bħal ma u għal-kas tal-presidenza ċeka. Presidenza franċiza għamlet ħilita biex tspinġi situazzjoni kera tal-Unjoni Ewropea li se tiġi affettwata mill-presidenza ċeka li ċekki miħomx kompetenti, specialment wara li kunu ġew wara pajis li ju daqseħ kompetenti daqseħ franċizi. franċiżi U għadam problemi għali għalix il-Repubblika ċeka għadha ma eh, ratifikaċ il-trattat għanda presidenza li topponi it-trattat ta' Lisbona. Hemm ukoll deficit demokratiku um, il-Presidenza ċeka għanda għanijiet raġonevoli u prioritajiet u ser tkun ta' suċċess u aħna nixtiqula kull suċċess. Minkejja dak li qed jgħidu il-soċjalisti ċeki li issa qed jippruvaw ixekklu il-Presidenza eh, ċeka. Il-Presidenza ċeka għandha turi li permezz ta' trattat ta' Lisbona għanda tagħti eh, il-prezidenza li l-dawk li għandhom iktar esperienza għal daqstantu importanti li il-presidenza ċekka turi li anka pajizi żgħar jistgħu jorganizzaw presidenza b'mod tajjeb. U jien nixtieq eh, lill-Prim eh, Ministru Topolanek u lill-Ministru eh, Vondra kull suċċess dinja parti mill-esperjenza tagħna waqt li uħut mill-ikbar demokraziji kbar fl-Unjoni Ewropea kellhom jgħixu għal 50 sena f'sitwazzjonijiet eh, diffiċli u komplikati. Grazzi. Kollega inti Ewropej, Ewropew minħabba li jint ċek. Issa għanna l-Sinjura Bobiskoval 4 minuti. Senjuri, jena gburija b'kemm kienet attiva Repubblika Ċeka fir rigward tal-provista tal tal-gas l-Unjoni Ewropea u etnara li l-Prim Ministru ta' Polanek um, ehm, kellu l-istess determinazzjoni biex jitratta din il-kwistjoni, u kol fil-kwistjoni tal-trattat tal-Lisbona. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandhom ikollhom lan li jkunu mexxejja għal daqstant intkom għandkom ċans tajjeb biex turu li l-Unjoni Ewropea hija fil-fatt grupp ta' stati membri li huma fuq l-istess livell. Sur President, inti għandek iċ-ċans u l-opportunità li turi li eh, trattat tal-Lisbona issa huwa mejjet wara li maddiex eh, referendum fl-Irlanda in-nies jistgħu jidentifikaw ruhom ma' dawn l-interessi partikolari li ser tipprovdu intom tistgħu tifqu milli tippromovu r-ratifikazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona li jinfurta biss il-poter mhux demokratiku ta' teknokratiċi. Il-pajis tiegħek kien les li jeħles mill-imperu u ikoll jiffaċċja il-poteri tan-nazzizmu u wkoll ta' truppi tal pazz ta' Varsavja. Ija setet teħles minn dawn il-problemi kollha għal daqstant jiena ma nistax nifhem kif inti b'din l-esperjenza kollha li għandek trid li jkun hemm e, dawn il-politiki soċjali jiġu deċiżi b'modi differenti u qed tagħti l-iktar poter lill unjoni Ewropea flok poter lill-pajjiż individwali. Jien ma nistax nemmen li inti qed tilqa l-fatt li trattat tal-Lisbona qed jabolixxi id-dritt tal-vito f'aktar minn 50 settur u qed ukoll inaqqas il-poter ta' pajjiżi żgħar fosthom ir-Repubblika Ċeka U għallura għandek tajt li 26 eh, kap ta' stat ieħor dak li qed tajt pajjiżek għandek tajt li it-trattat ta' Lisbona mhijiex tajjeb. Mm, Uħut mux ser jihdu għos b'dan, u mux ser jifirħulek, pero ser xilek tikseb ir-rispett ta' ċittadini li spiss jiġu injorati u għandek tkun konxju tal-fatt li inti issa il-President u qed tmexxi miljuni ta' nies u mhux il-politiċi u teknokratiċi. Fir-Repubblika Ċeka inti tgħid li it tatta tal-Lisbona mhijiex neċessarju u mhijiex tajjeb u ħażin huwa fil-fatt ħażin u għandek tibda taħdem fuq dokumenti ġdid ispirat mit-trattat ta' Roma, mid dikjarazzjoni ta' Messina u għandek tippromuovi l-interess komuni tal-Unjoni Ewropea. Sur President, inti mintix bezzi għandek eh, support ta' referendum tal-Irlanda ta' 55% ta' ċittadini tagħna u għandek il-vuċi b'saħħitha tal-President tagħna u inti taf x'għandek tagħmel. Grazzi. Allura issa ser ngħaddu għal risposti minant il-President il president tal kunsill is-Sur Topolanek. Grazzi għal domandi li għamiltuli u għal kummenti. Fi Repubblika Ċeka għanna parlament u koll u għahna mm, mdorrijin bid-diversità ta' opinjonijiet għal-kem jena ma naqbilx mal kummenti kollha ta'kom. L-ewwel nett nixtieq ngħid li jena nħoss li l-pożizzjoni tiegħi hija il-pożizzjoni tal-President fil-konsil u mux ser nidħol fil-kwistjoni ta', ta x'nemmen jien u x'jemmen il-partit tiegħi. Jiena ser nirrispondi għal kumment wieħed però għaliex laqatni personalment. Kien hemm xi kritika tal-President Czech. Ħafna bċittadini jafuh sew jiena gburi b'dan. Is-Sur Klaus huwa l-ikona ta' trasformazzjoni ekonomika ta' disajnijiet f'pajjiżna. U għal dan aħna daqshekk eh, ta' suċċess illum war nixxilna nelbu l-ewwel għaxar snin tal-indipendenza tagħna. Jiena wkoll gburi bil-fatt li aħna nixxilna naraw il-Velvet Revolution, t-neħja tal-komunizmu u fid disajnijiet ħlisna mis soldati kollha Russi u jina gburi wkoll bil-fatt li fl-1999 aħna tħalna fin-NATO u wkoll gburi li fl-2004 aħna serna membri ta' l-Unjoni Ewropea. Jina wkoll gburi għal fat li s-sena l-oħra aħna neħħejna eh, l-aħħar frontieri u qegħdin fi żona Schengen u issa tista' tivvjaġġa mill-Portugal sa l-Estonja mingħajr ma jkollok għalfejn toqgħod staqsam il-frontieri. Minkejja dan kollu jider ukoll li hu inkredibbli li f'dan iż-żmien issa ir-Repubblika Ċeka qiegħda tippresedi unjoni politika ta' 27 stat membru. Jekk l-Unjoni Ewropea titlef l-abilità li tmexxi dibattitu ċivili u pubbliku, allura di ma tibqax l-Unjoni Ewropea li toġobni jekk aħna nitilfu il-kapaċità li nesprimu ruħna b'mod eh, ħieles din tkun triq eh, li tmexxina fit triq il-ħażina żgur. u għandu kapacità sajba ħafna li jidħol f'dibattitu partikolari mod ħieles u għaldaqstan taħna dan il-mod ta' kif nid-dibattitu mod ħieles għanna nipromovuħ. Jena naħseb li it-trattat u għat-trattat medju u forsi xiftit għar mit-trattat ta' Nizza u dan huwa kif nara jien personalment. Jena negozjajt dak it-trattat fisem ir-Repubblika Ċelka, aħna pravajna trattat, jiena firmajtu u ser nivvota għalih fil-Parlament. Però, Darbaħra l-idea li aħna għanna minn qabel nejdu li l-istati membri kollha li huma għandhom jirratifikaw dokument u li huma ma għandhomx id-dritt li jgħaddu l-proċedura tagħhom partikolari u jiddeċidu u ngħidulhom li m'għandhomx jadottaw it-trattati hija xi ħaġa li m'għandix issir, hija xi ħaġa assurda. Aħna rridu nirriformaw l-istituzzjonijiet tagħna, rridu ntejbu Eh, il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea rridu nissimplifikaw ir-regoli tagħna u jekk dan jista' jsir permezz ta' Trattat ta' Lisbona, jien m'iniex totalment konvint. Iżda kulħadd kellu idea xi ftit differenti ta' x'kellu jkun. U allura dan għalija huwa kompromess diffiċli u jiena ser nappoġġa ir-ratifika tiegħu campaign dwar il-kriżi tal-Vant Nofsani u l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dan il-konflitt. L-Unjoni Ewropea spiss kienet tiġi referuta bħala l-iktar waħda li tħallas iktar mill-li dik li tagħmel xogħol tagħti ħafna għajnun għajnuniet ta' żvilupp, però qatt ma kellha ir-rwol eżattament rwol daqshekk eh, ċentrali mm. f'din il-kwistjoni u jiena nemmen li s-sitwazzjoni preżenti flimkien mal-President il-ġdid Amerikan jistħoq ila l-attenzjoni tagħna u wkoll jistħoq ila li jkollna rwol aktar attiv. Jiena ma rridx niġġudika u nagħti xi tort Pero jiena mort l-Izrael u mort dawk il-postijiet li qed jiġu affettwati mill-missili tal-Hamas. U jiena wkoll naqbel mal-Palestinjani li huma għandhom id-dritt li kollhom l-istat tagħhom, l-amministrazzjoni tagħhom li taħdem taħdem u li għandhom id-dritt għal kwalità tajba ta' ħajja. tal konflitti li għaddej għal ħafna snin aħna li ser nippruvaw nagħmlu huwa li nwafqu l-vjolenza u nwafqu l-gwerra. Jiena napprezza r-rwol ta' delegazzjoni mmexxija mill-Ministra Fajid Barranin Ċek. Però rwol importanti ħafna ta' xi pajjiżi Arab ukoll. Jiena naħseb jekk natu l-għajnunit tagħna speċjalment bejn il-kwistjonijiet bejn l-Eġittu u Gaza, naħseb li nkunu qed ngħinu biex jinwafqu din il dan il-konflitt. Però jiena xettiku li dan ser nixla nixbu daqshekk malajr fir-rigward ta' sigurtà tal-enerġija u l-bidla fil-klima u r-wol tal-Unjoni Ewropea f'dan il-proċess nixtieq ngħid dan. Kulħadd għandu jkun jaf li jekk l-Unjoni Ewropea trid tkun eh, fuq dim fil-qasam tal-bidla fil-klima, din għanda eh, daħal maħħa pajzi kbar oħrajn pal per eżempju l-Istati Uniti, il-Brazil, l-Indja u ċ-Ċina. U mingħajr dan l-Unjoni Ewropea ser tkun qed taħdem weħda b'mod iżolat u il-valur tagħha ser jkun limitat. Ir-rwol tagħna huwa li nikkonvinċu mill-pajjiżi kbar oħra u dawk li kontribwixxu ħafna għas-CO2 li għandhom jitħlu magħna f'dan u dan naħseb li hu r-rwol tagħna f'din il-Presidenza. Il-pakkett tal-klima tagħna għandu suppost aktar tajt jiġi approvat mill-Parlament eh, Ewropew u meta jsir dan għandu jiġi implementat. Il-kwistjoni tal-enerġija hija spiss meqjusa minn lat politiku, pero jien naħseb li għanna nkunu iktar pragmatiċi u naraw l-anijiet tagħna b'moċċar. Ma nistax nimmaġina fejn f'pajjiżi fejn design fil-mija jiddependu minn enerġija li tiġi prodotta mill-faham ma nafx kif dawn il-pajjiżi ser jirnexxilhom jibdlu uh, il-mezzi ta' enerġija tagħhom f'medda ta' 15-il sena irridu ntejbu t-teknoloġiji, però ma nistawx naqilbu b'mod daqshekk malajr għal mod differenti ta', ta produzzjoni tal-enerġija. Irridu nappoġġaw l-innovazzjoni u mbagħad bil-mod il-mod nibdlu il-metodi tal-enerġija. il metodi tal enerġija u n-naqsu kemm jista' jkun id-dipendenza tagħna fuq il-fossil fuels. Dak imbagħad iwassal għal enerġiji sikuri u li inqas umu flus u li jgħinu lill l-Unjoni Ewropea biex tkun iktar kompetittiva fuq eh, eh, fid-dinja. Il-kwistjoni ta' Russja u tal-Ukrajna miex kwistjoni ta' fiduċja iżda hija xi ħaġa li tolqot eh, kwistjonijiet ekonomiċi u ġeopolitiċi. Ja kwistjoni b'ħafna fatturi u jena marriċ nġudika lanqas rigward ta' din il-kwistjoni, jena marriċ nippunta subajja lejn minu ħati. Dak li u vera f'dan l-istadju huwa li it-tnejn li huma għandhom xi tort wieħed mhux qed jipprovdi il-gass waqt li ieħor mhux qed jippermetti li il-gass jiġi distribwit u li rridu nagħmlu huwa li nsibu soluzzjoni biex inwaffqu dan u aktar il-qoddim irridu naraw kif jista' jkollna rotot ġodda u eh, nagħmlu konnessjonijiet għal networks tal-enerġija tagħna. Li rridu nagħmlu bħalissa u li konna solidarjetà bejn l-istati membri u rispons ta' emerġenza pjan għal każijiet bħal dawn għal eh, pajjiżi bħal Slovakkja u l-Bulgarija fejn is-sitwazzjoni hija ferm ħażina. Jina wkoll ħadd nota ta' dak li qalu l-kapijiet tal-gruppi politiċi u ma naħsibx li l-aġenda tagħna hija wis liberali. L-aġenda tagħna issegwi l-aġenda twila tal-Unjoni Ewropea u din hija l-kontribuzzjoni ċeka. L-enfasi tagħna fuq is-sigurtà tal-enerġija mingħajr ma konna nafu minn qabel x'kien ser jiġri u din turi li aħna għandu jkollna diskussjoni dettaljata dwar kif ser nissiguraw l-indipendenza tagħna minħabba l-fat li għanna inqas um, importazzjoni ta' enerġija minn barra l-Unjoni Ewropea issa. ċaħat saqsini u kol dwar direttiva tal-antidiskriminazzjoni u dwar kwistjonijiet soċjali jien ma naħsibx li huwa veru li aħna provajna naqsu numru tanijiet tagħna u aħna ma rridux eh, nimminaw il-kwistjonijiet soċjali u jew ir-rwol tan-nisa fis-soċjetà. Aħna għandna esperjenza estensiva ta' tfal li jiddaħlu istituti u li rridu aħna wkoll huwa li n-nisa jkollhom għażla jiddeċiedu jekk iridu d dar jew le. U għandhom ikollhom l-opportunitajiet biex ma jgħixux kondizjonijiet ekonomiċi iktar baxxi. Fl-istess ħin għandu għandu jkollna faċilitajiet ta' childcare li jippermettulhom lil dawn in-nisa biex, biex jaħdmu. Naħseb li dak kollox bħala l-ewwel rispons tiegħi għad-dibattitu. Aħna għandna ħafna konfidenza u ma naħsbux li pajjiż żgħir jew medju minħabba li ir-Repubblika Ċeka hija l-ikbar pajjiż mill-numru ta' pajjiżi żgħar li hemm U nixtieq infakkarkom li fl-2001 meta l-Iżvezja kellha presidenza tal-Unjoni Ewropea il-gazzetti kienu mimlija bl-istess artikli bl-artikli simili li rajna f'Novembru f'Diċembru. Fl-2001 kien hemm ħafna nies li kienu xettiċi dwar l-Iżvediżi jekk kienu se jkunu kapaċi jadottaw il-munita eh, unika u dwar il-fatt li setawx jintroduċu dibattitu dwar ċattat ta' u jekk kienux kapaċi imexxu l-Unjoni Ewropea. Dawk l-artikli jekk illum taqleb it-trattat ta' Nizza ma' trattat ta' tal-Lisbona u tibda l-Iżvezja ma' Repubblika Ċeka jistgħu jidru pratikament l-istess ħaġa u aħna manna l-ebda problema b'dan kollu. Okay. Thank you, Mr. Prime Minister. U proħed Evrupajkis Epitropis u Kirus Barroso. Grazzi. Istan il-President tal-Komissjoni muxerġa xerġa jitkellem un darba bil-kallima. Signora Zahrati la zoċ minuti. Kollegi jek joġobkom zommu mal-ħin allokat ħalli ma naqgħux lura fil-ħin u nivvutaw fil-ħin li suppost nivvutaw. President, jina ser nibni fuq il-vizjoni ċekka li ġiet prezentata hawnhekk. Kifat fid-diskors tiegħek nistgħu naraw li l-elezzjonijiet Ewropej qegħdin wara l-bibda ġejjin u allura wieħed jista' jisma' ħafna kontributi li ikunu karatterizzati minn dal-ispirtu tal-kampanja qabel l-elezzjonijiet aktar mill l-prioritajiet li semmejt inti hawnhekk naħseb l-ewwel jiem tal-presidenza kienu tassew prova għal gvern ċek u l-gvern ċek kien kapaċi li isib eh, mod ta' kif jindirizzaw mod effettiv it-tlet prioritajiet tal-presidenza ċeka ġew mażula b'mod adattat. Għax ġara fil-bidu ta' din is-sena il-Gaza u il-kriżi eh, tal-gas jaqgħu wkoll taħdawn il-prioritajiet li semmew mill-presidenza u nistgħu naraw mod ċar li il-kwistjoni tal-enerġija hija importanti ħafna għal ġejjini tal-Unjoni Ewropea, iktar importanti minn temi oħrajn bħal Trattat tal-Lisbona nasal biex ngħid għax it-Trattat tal-Lisbona mhux ser jiġibilna medita kif eh, insaħnu djar tagħna jew l-elettriku. Din hija tema li ġiet trattata mhux biss minn presidenza waħda u għandha tiġi trattata minn presidenzi oħrajn u huwa ta' unur li aħna nistgħu nikkontribwixxu fuq din it-tema dawn il-tlet prioritajiet li semmiet il-presidenza huwa marbutin għax l-enerġija eh, għandha effett fuq eh, l-ekonomija u anke fuq relazzjonijiet esterni, għax aħna bżonn li jkollna relazzjonijiet sodi mal pajjiżi lejn il vant għax inkella ma nistawx ikolna sigurta fil-provvista fil-diversifikazzjoni ta' sorsi għallura eh, nispera li il-presidenza ċeka t-kontribuċi f'din id-diskussjoni biex l-Unjoni Ewropea eh, tirnexxi kontaġi Italija wkoll. Grazie ħafna s ruċċe għal tliet minuti. President tal-Kunsill Ewropew, President tal-Kummissjoni, Sinjuri. Jimma naf bebda membru ta' dan il-Parlament li ma jixtieqx li l-Presidenza ċeka tirnexxi. L-Ewropej lejn naħata fuq tisfel ponent il-vant fl-istati membri ġodda l-qodma il-koll iridu li il-presidenza tirnexxi u anke l-Unjoni Ewropea tmur tajjeb, anke l-membri ta' dan il-Parlament Ewropew, irrispettivament mill-grupp politiku li ġejjin minnu l-IPP, soċjalisti jew liberali jew oħrajn. Iżda b'xorta ħażina hemm xi dubju xi biżgħat dwar jekk ir-Repubblika Ċeka ix ser tkun tista' tkampa b'dan ir-rol eh, ta' presidenza b'suċċess. Hemm ħafna raġunijiet l-ewwel waħda hija li hemm nuqqas ta' stabilità fil-koalizzjoni li tmexxi l-kollegi tiegħek ma jistax jifmu kif eh, għal anzi fil-bidu tal-presidenza inti ddeċidejt li ikun hemm rixafil fil-gvern. Allura kif jista' jagħmel rixafling tal-gvern u kif il-Ministri l-ġodda tat trasport jew oħrajn jkunu jistaw imexxu xol xogħol tal-Unjoni Ewropea kif suppost, għax li ser tkun funzjoni ġdida u għalfejn id-demokratiċi kristjani organizzaw il-kongress tal-elezzjoni ta' matul il-presidenza ċeka u hemm ħafna dubji dwar ir-relazzjoni ta' bejn il-gvern u l-president ċek. Nixtieq tweġiba ċara fuq dan biex inkun naf jekk il-gvern ċek jaqbilx mal-President Klaus li huwa kontra trattat tal-Lisbona li ma jmettix li jem il-tissin ta' dinja u qed jgħid il-kriżi finanzjarja ġejja minħabba regolamentazzjoni żejda. U hemm ukoll dubji dwar il-wedit interni tiegħek. Għax inti wet l kanċellier Melker u l-President Sarkozy li r-Repubblika Ċeka kienet ser terratifika trattat ta' Lisbona sal-aħħar tas-sena l-oħra. Allura nixtieq inkun naf ċaru tont meta dan it-trattat se jiġi ratifikat mill-Parlament Ċek u għalfejn ratifikazzjoni ta' dan it-trattat qed tiġi marbuta mal-trattat bilaterali mal-Istati Uniti fuq ir-radar għalfejn qed iġi marbuta mal-problema fir relazzjoni bejn iż-żewġ kmamar fil-Parlament Ċek. Hawnhekk smajna ħafna drabi li trattat ta' Lisbona huwa meħtieġ huwa meħtieġ ukoll biex jintlaħqu l-prioritajiet ċeki li huma tajbin. Imma għandna bżonn it-trattat ta' Lisbona biex nimxu l-qoddim fl-enerġija għandna bżon il-kooperazzjoni mtejba setturi oħra, għanna bżon il-trattat tal-Lisbona. U biex nala, nawgura ħafna suċċess li l-Presidenza ċeka u fl-interess tal-Repubblika ċeka u tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Kollegi, jekk joġobkom, zommu mal-ħin. Is-Sinjura Koħmerin Minuta. President, għanna s-sitxur issa qoddimna. Dan kollu rridu naraw kif nistgħu eh, eh naddu eh, u naraw li noħorġu l-aħjar minnu. għax għandna ħidmit kbar u d-dim, il kriżi ekonomika, il-kwistjoni fil-vant nofsani u hemm kwistjonijiet oħrajn, trattata tal-Lisbona li semma Jaħan konċentra fuq eh, parti waħda mid-diskors tiegħek is-sigurta tal-enerġija nafu kemm hija ħaġa importanti din hija l-bażi biex ikollna prodotti tal-ikel fis-soċjetà u s-soċjetà u l-iżvilupp tagħna jiddependi fuq is-sigurtà tal-enerġija ma rridux inkunu jiddependu fuq ħadd ieħor għandna bżonn taħita tal-enerġija tajba minn ejjun oħra ħalli nkunu indipendenti. Ron nispera li inti bl-approċċ miftuħ tiegħek u bl-approċċ proattiv tiegħek tkun tista' tagħmel xi ħaġa b'din il-ħaġa. Rridu li ikonna l-kuraġġ l-Unjoni Ewropea li nitbedu mill-enerġija nukleari li hija parti mis-sigurtà tal-kontinent tagħna hemm ħafna xi wieħed jista' jagħmel għandkom opportunità kbira biex mexxu l-Ewropa l qudiem allura Rabda eh, fikom u nawguralkom kull suċċess. Grazzi ħafna l-Sinjura Kohmerin u anke tal-eżamiet mal-ħin. Is-sur Ximanski minuta. Senjura President, hemm kriterju wieħed ta' kif wieħed eh, jista' jevalwar l-Presidenza ċeka. Eh, dan huwa l-politika tal-enerġija parti l-kriżi ekonomika qegħdin fl-aħħar kapitlu tal- eh, tilwim fuq l-enerġija bejn l-Russja u l-Ewropa wara l-kriżi tal-enerġija tal-2004, tal-2006, tal-2008 wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tibda b'mod attiv taħdem sabiex iddiversifika r-rotot ta' trasport tal-enerġija. Mżolli niddiversifikaw ukoll lejn tal-enerġija u għalhekk jiena nistenna li il-Presidenza ċeka tieħu passi sabiex soffri appoġġ finanzjarju għal pipeline ta' Nabucco u anke biex ikun hemm politika attiva fl-Asja ċentrali u allura nistenna li jittieħdu Eh, passi biex jittidu ċertu azzjonijiet, pa' per esempio fuq il-pipeline ta' tramuntana, xin kalla xitwari ġeħe kolla l-istess problemi. Sur Turmes, zux minuti. Grazie ħafna, Signora President. Fuq il-kwistjoni tal-enerġija, din torbot mal kredibilità tal-Ewropa u allura grazzi lill-President Barroso tal-li eh, dal-ħodu wara Gazprom u Nazogas dan il-ċirklu li naraw matul dawn l-aħħar jumej u erba eh, tijiem jħagġa ma titwemminx u wasal waqt li najdu l-om senjuri daqsek u biex dan l-siri rridu flimkien fl-imkien u nirringrazzakom tal-li kollu najtu l-affarijiet tajjeb imma xaħat jistaj spiega jispjegali għawnek xinju dan il-vjaġġ tal-Prim Ministru Slovak u dak Bolgaru f'Mosca xini dil-ħaġa. Dan diġa qed nuru lil Gazprom li aħna maħniex maquda. Allura tu nispjega ta' dawn iż-żewġ eh, zjarat li saru. It-tieni net. Jena naħseb li l-Kummissjoni għandha rwol kbir x'taqdi aħridu nistabilixxu pjanijiet urġenza fuq il-gas L-ewwel ħaġa hija li jkun hemm rikas ta' direttiva dwar is-sigurtà tal gass Inkella l-Kummissjoni Ewropea ma jkollix biżejjed setta politika biex taġixxi hemm bżonn li jkun hemm koordinazzjoni Ewropea. Tieni net hemm bżonn li jkun hemm pjan urġenza eh, fuq l-infrastruttura tal-gas bel-Europa ċentrali u l-Vand bil-flus li huma disponibbli u t-tielet net hemm bżonn li eh, naqdu l-kupru ekonomiku Ewropew flimkien ma' pjan kbir ta' investiment eh, tal-enerġija. L-ewwel priorità huma il-binjiet fl-Ewropa tal Waskan li naraw ti ftit fondi strutturali jaġiġu fuq dak li huwa flok ma noqogħdu nibnu l-istadium sal-kampjonati Ewropej. Konti preferi li ninvestu għat-ċittadin bini il-networks eh, eh, li joffru eh, il-heating u enerġi li t-ġeddet. L-aħħar komment fuq l-enerġija nukleari. Aħna niddependu aktar minna fuq oħrajn mill fuq il-gas. Għanna percentaġ kbir li nimportaw. Wafqu nukleari, Sindra koħmerin inti semmi din, kontri kolla meta semmej din il-ħagġa. Kirux mastalka jadjomu sil-lebta. Grazzi ħafna, sur Master Kazo minuti u nofs. Prim Ministru Sinjuri, mem ħadd dan l-emiċiklu li eh, ħajjajra l-presidenza ċeka minħabba l-kondizjoniet li taħtom ħadet il-presidenza eh, tal-Unjoni Ewropeja. Prim Ministru, Il-mod Wieħed mill-mottos tagħkom huwa l-Ewropa mingħajr xkil wara din is-sentenza tista' tiġi interpretata b'modi differenti. Personalment naħseb li dan ma jfissirx li ikun hemm aktar eh, ħelsin naswi u għal mekkaniżmi finanzjarji malija din hija sfida biex intejbu l-modell soċjali Ewropew li l-Ewropa tista' tkun gburija bieħ. Hawnhekk mhux qed nirreferi biss għal tneħħija ta' restrizzjonijiet li mhumiex ġustifikati imposti fuq eh, it-ħaddim ta' ċittadini għalija dan ifisser trattament indaqs għal ċittadini kollha għal ħaddiema u nispera li l-Presidenza ċeka ser tikkontribwixxi biex tinata kura ta' saħħa transkonfinali. Jekk nixtiequ l-Ewropa minn xkien nistaw nibdew billi ma noħolqux aktar xkiel. Għax hemm pajjiżi oħrajn li jistgħu jiġu meqjusa bħala pajjiżi Ewropej, professor sama l-istorja tagħhom. X'inkun nafxini l-istrateġija tagħkom f'rigward tal-pajjiżi ġirintana, fosthom is-Serbja, il-Kosovo, il-Moldova. il kosovo il moldova li mxiet ħafna l-qoddim fil-mixja ta' ħalejn subja fl-Unjoni Ewropea. Mġux naħolqu xkil ġdid dan ifisser li ikonna ċertu politika, politika ċara rigward tar russja ċina. Politika bilanċata li tirrifletti l-interessi Ewropej. L-Ewropa mingħajr xkil tfisser ukoll li nirriflettu l-fat li aħna għanna minoritajiet fl-Ewropa. Fostom minoritajiet li huma magħmula minn persuni bla stat jew persuni mhumiex ċittadini tal-Unjoni Ewropea f'ċertu territorji tal-istati membri. Fisser ukoll nippromovu politika ġdida li eh, tneħħil l-istandards doppji li ħafna drabi ġu applikati intiqat li il-ħelsin u e, teħid ta' deċiżjonijiet hija l-bażi ta' kollox l-Ewropej għandhom ikollhom il-possibilità li jużaw ir-referenda fuq biex jiddeċidu fuq trattat ta' Lisbona u r rejder fir-Repubblika Ċeka. Is-Sur De Villiers, grazzi. Jiena e, nixtieq nagħti meħba lill-Presidenza Ċeka. Għatija meħba billi ngħidilha x'naħseb x'naħsbu aħna xil-poplu ċek għadda minn provi kbar u qiegħed f'pożizzjoni aktar minn ħafna minna biex jifhem il-prezz u xi tfisser il-kelma libertà. Natijaw meħba wkoll bit-tama tagħna. Sur Topolanek, Sur Vaklav Klaus, intom eh, tirrappreżentaw rappresentaw zoċ tal-lina. Isimgħu il-leħen tal-poplu, ġifieri rrispettaw il-referendum fuq it-Trattat tal-Lisbona fl-Ewropa kollha. U għatu li l-poplu, il-popli libertajiet tagħhom biex tillibertaw il-popli mill-birokrazija ta' Brussel li qed tirdomna. Aħna l-lum aktar u aktar qegħdin Eh, li fl-Europa li ma naqblux ma' Brussel. Grazie ħafna, Sur De Villiers, Sur Vanek minuta Dank u Grazie ħafna, Signora President. Għandi bis minuta biex nitkellem. Allura għandi bis ħin biex namel mistoqsija wahda l-presidenza ċeka. Enuna, enuna li rispettaw il-demokrazija. Demokrazija huma n-nis liħdu d deċizjoni. F'pajjiżi fejn in-nies iddeċidew fi Franza, fl-Olanda, fl-Irlanda, iċ-ċattat ta' Lisbona maddiex. Irmew. U jiena nitlok li l-presidenza ċeka sabiex jiftakru f'din il-ħaġa. is-soltu il-presidenzi eh, jihdu il-pozizjoni tal-mandarins dawk li l-eurokratiċi li edin f'għada u li għatamlu xek. Interessati għafna li naraw ser jiġri l-eurokratiċi jamlu jajdu jridu. Il-Repubblika ċeka ħelset minn datorrijat milux. U intom tridu tibnu fuq l-esperjenza ta'kom u tejnuna għax tistaw tejnuna biex il-kawza ta' demokrazija u l-liberta naraw li timxi. Grazie ħafna sur Kerkop għal żewġ minuti. Signora President, President tal komissjoni Prim-Ministru Topolanek, nilqa' il-Prem-Ministru għonek fil-Parlament u naf minn diskussjoniet passat li l-Europa tinsab fidej tajbin fis sitxur li ġejjin. Huwa moment storiku għar Repubblika Ċeka u fejn intom qed iġġibu l-ħiliet politiċi tagħkom il-Presidenza Ċeka għandha programm Eh, ambizjuża fuq l-enerġija u l-titib fil-wol tal-Ewropa madwar id-dinja u fl-ewwel ġranet rajtu sfidi serji mortu Moska u Kiev u qed ippruvaw eh, tilqu ftehim biex jerġa' konna l-gass fil-pajjiżi tagħna u rejt ħili diplomatiċi kbar meta ħadimtu mar-Russja u l-Ukrajna ma vitali li l-gvern Russu jifhem illi ma jistax jirrikatta lill pajjiżi oħrajn intom wit-tejtu triq u ta' dan ringrazzjakom fix-xogħol sabiex issolvu l-kriżi prezenti fil-vant nofsani sabiex iġġibu eh, nuqqas ta' violenza wkoll komproset il-kriżi ekonomika ta' fuq dimnet aġenda tagħkom qed introduċu eh, passi sabiex solvu l-problemi. L-Stati membri għandhom jimponu regolamentazzjoni eh, b'saħħitha tkellimtu wkoll fuq mobilizzar dawk il-pajjiżi li jaqblu ma l idjat liberali tagħkom jevitaw protezzjonizmu. Li rridu nagħmlu li niżguraw li kull tibdil regolatorju ikun wieħed sensibbli finalment ġemma oħra se jkun hemm president ġdid fl-Istati Uniti. Naf li nistgħu niddependu fuq ex prim Ministru sabiex tistabilixxi relazzjoni tajba ta' ħidma mal-President Obama. Intom eh, naf li taqblu li l-Alleanza Transatlantika hija vitali għas-sigurtà u l-prosperità tagħna. Nixtieqlek kull suċċess biex nekkwata l-Winston Churchill fl-aħħar eh, diskorsi tiegħu fil-House of Commons għat t-dispra u għat teżita, grazzi. Grazzi, sur Kirkop. Is-sur Virginin. Sur Topolane, keżis kollegi, kolli nammetti li l-presidenza ċeka qed taffaċċa bidu diffiċli l-kriżi ekonomika, l-operazzjoni brutali f'Izrael u anka l-akbar kriżi li għandha x'taqsam mal-provvista tal-gas fl-Ewropa L-attività tagħkom se tkun iktar diffiċli bil-żieda fit-tensjonijiet u anka mal-elezzjonijiet tal-Parlament. Rajna ħanaraw l-elezzjoni 732 membru parlamentari ġdid. Din hija xi ħaġa li ma tidirx it-Trattat ta' Lisbona naħseb li ratifika ta' trattat u tħol fis-seħħ għandha tkun aktar qoddim fuq l-aġenda nazzjonali u anke dik Ewropea forsi tħosskom sfortunati li ħattu l-presidenza issa ma' kull kriżi u hija wkoll opportunità. Użaw din l-opportunità għamlu l-Unjoni aktar effettiva, ippruvaw żviluppaw politika Ewropea aktar eh, pozittiva u l-ekonomija Ewropea għandha bżonn terġa lura fuq saqajja u nipplanna nippreservaw kol ix-xogħol fl-Ewropa. Sur Topolanek nixtieq nara eh, suċċess ieħor fil-Presidenza din hija responsabilità li għandkom intom u dan ħajjuri illi dawk li jaslu issa jistgħu mhux biss isegwu imma jmexxu il-prerekwiżit għal suċċess u li naqdu flimkien issa 20 stat membru sabiex naqduhom madwar politika u azzjonijiet dan ma jkunx possibbli ma jkunx hemm għaqda fiħdan il-pajjiżi Ewropej. Il-messaġġi kontradittorji li ġejjin minn istituzzjonijiet jagħmlu ħsara lil prospetti ta' kumma suċċess għalhekk għamlu embargo fuq il-lobbit politiċi dan mhuwiex faċli fi żmien preelettorali. Imma Slovenja ġa għamlet eżempju. Għandna ninaqdu il-gruppi prinċipali għandhom jagħmlu dan, għandhom tinsew l-affiljazzjoni politika ta'kom għanton ton titalmu mill-presidenza franċiża. Finalment, xaqt nġbet l-attenzjoni għall-estremizmu, l-antisemitizmu u xenofobija fl-Europa, l-Repubblika Ċeka hija wkoll affettwata minn dan kollu. Nitolbok sabiex tinkludi dan fuq l-agenda ta'kom, partikolarment fid-dawl tal-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin. Nixtieq l kull suċċess, grazzi. Grazzi ħafna. Is Signora Valean għal minuta ta' nofs, jekk joġobkom zammu mal-ħin. Xadni ringrazzja l-Presidenza tal-Konsil tal-li naqdet ma nallum tal-li prezentatilna l-program taħħa, pero xtaq nixbid l-attenzjoni ċertu kwistjonijiet li nittama li l-prezenza taħkom ħat indirizza l ewwel net il-motto li għaziltu Ewropa minna xkil Jiena naqbel mal-premessa ta' din il-motto u għandu ikkun verita anka ċittadini Ewropej li għandhom dritt li e, jimxu fl-Unjoni Ewropea jmorru fej ridu pala jiena rapportera għal-direttiva għal movement għal-libertà ta' moviment. Il-motto ta' hija taħt taħdida minħabba l-liġit nazzjonali ħareġ rapport tal aħħar fuq l-implementazzjoni ta' din direttiva li huwa disampuntanti ħafna. Id-direttiva attiva fit trasposizzjoni ġusta ta' stati membri nittama illi tati din il-kwistjoni aktar importanza minn dak li hemm indikat fil-programm ta'kom fil-qasam ta' sigurta u eh, libertà. Fuq kwistjonijiet eh, diffiċli li ħatkolkom tiffaċċjaw bħal eh, krizi finanzjarja globali u sigurtà fl-enerġija ħalkolkom ukoll peace leġislattiv għalhekk nittama li intom tużaw il-mezzi kollha neċessarji sabiex tikkonkludu b'mod ġust il-rapporti pendenti qabel jispiċċa l-mandat tal-Parlament, mod partikolari aspettattivi l-inħolqu u anka tnaqqis fil-prezzijiet u anka kwistjoniet li għandhom xaqsu mar-Romi. Tama li tkomplu ma l-impenni kom li kunem eh, ftejm anka fuq punti oħrejn. Grazzi u nishtiq l kull suċċess. Grazie ħafna Sur Borgezio għal minuta. Nishti li um, naddu issa mill eh, il-punti u naddu għal fatti. Il-Ministru Marroni u mal-ministri ta' ċipru, tal-affarijiet barranin ta' eh, ċipru, tal-Greċja u ta' Malta, qed jagħtu spinta għandna traffiku ta' droga u naraw kemm huwa urġenti li konna miżuri speċifiċi, nagħtu mandat speċifiku l-Ministri tal-Intern irridu insaħħu u il-xogħol tal-Frontex imma dan irid ukoll koordinat miżuri apposta. L-Ewropa tista biss ikolla suċċess jekk ikonna dan l-approċ koordinat u li natu flus lejn pajjiż il-pajjiżi bħal dak tiegħi. Morru ftit Lampedusa biex taraw kemm hija serja sitwazzjoni tal-immigranti hemm forsi s-sede Eh, sabiex nġildu din il-kwistjoni irrit jitwaqqaf Lampedusa. Huwa tal-mistħija dak li qed jiġri f'ċertu inħawa. Imma qed nitkellmu fuq post ta' vakanzi wieħed mill-isbaħ gżejjer tal-Mediterran. Eh, Grazzi. Grazzi. Aus Prag für die deutschen Grünen in Europaparlament gewählt, freue ich mich besonders,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 għandu jara kif se taħdem l-Unjoni biex isib soluzzjoni tal-kriżi finanzjarja u anki tal-kriżi tal-enerġija. Irridu naw kif se noħolqu il-xogħol nħarsu l-SMEs irridu naraw kif se nbidlu teknoloġija namlu il- tibdil nużaw enerġiji, eh, modi oħra ta' enerġija, l-enerġija ta' xemx per eżempju, il biofuels. Naraw kif nistaw noħolqu Ewropa ġdida bbażata fuq ix-xogħol. It-teknoloġiji jridu jkunu jaqblu mal-bżonijiet tal-klima. Naraw kif se nimxu mar-Russja lek il-patt tal-enerġija huwa importanti ħafna. Hemm bżonn li jkollna politika kompletament Ewropea fil-qasam tal-enerġija. Hemm bżonn l-Ewropa titkellem bleħen wieħed fuq dan is-suġġett. U naraw kif iċ-ċittadini li qegħdin imutu bil-bart f'djarhom stess kif aħna nistgħu insibu soluzzjoni għal daw kif qatt nistgħu naħfrulhom in-nies li qegħdin jikkawżaw din il-sofferenza. Nixtieq nagħmlek l-awguri tiegħek, Grazzi. Sur Kristoviskis. President Tuurs laikā aizsākto komunistiskā režīma noziegumu politisko morālo un juridisko aspektu. Jiena nixtieq nifraħ il-Presidenza il presidenza ta' Republika Ċeka li jridu jaħdmu fuq il-krimini tal-gwerra. Anki nafu li il-krimini li wet l-komunisti li għadna ma sibniex tarfu emmin min jala għajnej għal fatti. Aħna nafu li r-Russja għandha patoloġija għallija għalija. U għal dik li huma il-krimini tal-gwerra tan-Nazi wieħed irrid ukoll jara il-krimini li, wettqu wetqu is-sovjetiċi ukoll Nafu li l-Europa għada maqsuma bejn il-vant u l-punent. Naraw iġifiri kif jitwaqfu il-titwaqqaf il probista tal-gas mill-li suppost il-pajpijiet ovvjament nafu li għadu mill-Ukranja u naraw dawn il-problemi jiena nitlob il-Presidenza ċeka li i tares il-deklarazzjoni ta' Praga. Grazzi. Żewġ minuti. Din hija l-ewwel presidenza ta' pajjiż li ħareġ mill-blok komunista. Naħsbu li intom se taħdmu tajjeb intom ovvjament qed titħlu qegħdin President tal-Kunsill fi żmien ta' kriżi f'sitwazzjoni eh, sensittiva ħafna. Sur Prim Ministru Topolanek jiena nixtieq nifraħlek għal fatt li inti ħeddimt ta' malaj sabiex issib soluzzjoni għal problema tal-gass. Inti bdejt ukoll il-medjazzjoni bejn l-Ukranja u Russja. Tlet prioritajiet tal-presidenza eh, tagħkom ovvjament għandhom xaqsmu mal-gass hawnhekk qegħdin f'salib it-toroq tal-presidenza tagħkom u l-prioritajiet li intom semmejtunna hemm bżonn li sibu soluzzjoni ta' emerġenza issa stess. Tridu taraw kif se tħallu l-provista tal-gas taddi għal dawn l-18 stat membru li qed sofri. U tridu taraw ukoll il-soluzzjoni kif tkun soluzzjoni fuq medda itwal ta' żmien. Jina nilqaw kol il-priorita fuq l-Eastern Partnership li sejtina l-sfont il-qafas għala kooperazzjoni aħjar mal-partners li huma ġara tagħna. Dan ovvjament irrit komplementat permezz tal-Euronest ġifri l-Assemblea Parlamentari li jistaw jikontribuċu wkoll biex jilqaw għal ċertu tip ta' kriżi pa' dik li għandna ta' palissa Dan huwa żmien ta' sfida u jiena nawguralek li f'sitt xhur eh, minn issa ikonna Ewropa aħjar, Ewropa ukoll iktar sigura. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ο κύριος για 1,5 λεπτό. Grazie ħafna. Sullajnen għal minuta u nofs. Ewropa mingħajr ostakoli huwa dak huwa slogan adattat li mur fil-qalba tal-valuri Ewropej li jġib il-popli jirrestaq miktar flimkien. Imma rridu neħu l-ostakoli li jeżistu, l-ħitan li jeżistu fl-imħuħ tan-nies fejn hemm ostakoli ideoloġiċi sabiex unbat inkunu nistgħu tassew inkomplu nizviluppaw l-Unjoni Ewropea kif previst mill-Trattat ta' Lisbona. Hemm bżonn ta' dan it-Trattat ta' Lisbona għaliex inkella kif tippretendu li jkollna politika dwar l-enerġija jekk ma jkollniex il-bażi li joffri it-Trattat ta' Lisbona. Mhuwiex aċċettabli li wieħed jorbot ratifikazzjoni ma' kwistjonijiet politiċi domestiċi oħrajn. Dan huwa trattat komuni, trattat konġunt, mandux xjaqsam mal-konflitti bejn il-gvern u l-oppozizjoni f'pajjiżkom. Dan għandu xjaqsam ma' valuri, stati membri u ċittadini. Imma hemm ukoll nuqqasijiet f'pajjiżkom, per eżempju, dak it-tabib li huwa militant u qiegħed jiġġieled tal kumpens fil-każ tiegħu. Veru, s-sur Vaslar Havel eh, għamel eh, strajk tal-ġuħ minħabba dan l-istess kas. Is-sur Sarkozy għallinna dan l-axħar illi dan il-presidenza ta' sitt eh, bidlitu u jiena nittama li l-presidenza ċeka u kol tkun tista timbidel xiftit anki wara dam l-sitt illi ġejjin. Is-sur Daf issa. Mikrofonu għal-kellim. Sur Prim Ministru, Erba mistoqsijiet għandi għalik. Jekk kifat inti tara li li it-trattat ta' Lisbona huwa għar mit-trattat ta' Nizza għalfejn iffermajtu. It-tieni net. Jekk joġbok tista tikkonferma li Repubblika Ċeka mish se taqaf it tentazzjoni li segwi l-Irlanda u li tipprova uh, eh, tiframmenta il-pakket ta' Lisbona. It-tielet net, tielet mistoqsija. Ma tarax illi hemm kontradizzjoni li inti tiġi għawnek u u tfaħħar il-leġittimità tal-Parlament imma mbagħad mill-banda l-oħra ma tappoġġax it-trattat illi sej kabbar is-setat illi għandu il-Parlament. U raba mistoqsija. Il-Presidenza ċeka jista tista verament kolla autorità sakem din ir-Repubblika tirratifika it-trattat. Sul sur Peck minuta. Sir Signora President, Sir Prim Ministru, din il-krizi unilaterali li qed tolqot id-dinja u l-Ewropa għandha mnejn tkun is-salvazzjoni tagħkom. Aħna dejjem qed nippruvaw nalmu l-affarijiet lin-nies imma fil-fatt din il-kriżi hija tortana. Minn dak li inti għat illum hemm xaq ta' dawl u jiena tassew nawguralkom kull suċċess għal presidenza ta'kom. Infakkarkom xi ħaġa li forsi issibuha utli. Fl-1918 mibawta tal-Habsburg ġabu ruħom mod arroganti ħafna fil-Repubblika Ċeka u dawn xaħtuhom mit-tiqa isfel mill kassel presidenzjali. Nittama li intom ukoll se tibdaw twadbu mit dawk il-konsillira eh, dizonesti li bijom intom imdawrin u turu iċ-ċittadini Ewropej il-verità dak ikun utli ħafna ħafna iktar mill kieku toqgħodu tisimgħu il daw il-qatta giddibin. Tħassoltu aħna fl-Ewropa qegħdin ngħixu sitwazzjonijiet storiċi importanti u din il-presidenza ċeka skur mhix inqas minnhom hemm ħafna problemi rilevanti li għalihom il-Presidenza ċeka trid issib soluzzjoni għalihom hemm it-Trattat ta' Lisbona li qed jistenna l-approvazzjoni definittiva. Diġà bdejna iżda xorta waħda qatt baqa' ukoll xi jsir il-kriżi ekonomika serja li għadna ma ħassejniex l-effetti kollha tagħha li żgur issa però se nħossuhom fil-sena li ġejja Jena nittama illi din il-presidenza tkompli fit-triq illi bdiet il-presidenza franċiża sabiex il-laqat importanti li, li se jseħħu ikun jistaw isibu soluzzjonijiet xirqa għal problemi illi għanna. Fl-Europa għanna problema dwar il-provvista tal-enerġija u soluzzjoni għal din il-problema hija waħda diffiċli imma forsi sensibu soluzzjoni dan kollu rridu nigarantixxu il-, il il-sigurtà tal-provista li dawk il-pajjiż għal dawk il-pajjiżi fosthom tiegħi eh, illi jiddependu minn dan il-pajjiż għal sorsi tal-enerġija tagħhom. Irridu jieqfu ukoll l-attakki min-naħa ta' l-Iżrael u m'għandniex nħallu nippermettu illi nies jitilfu ħajjithom għal raġunijiet daqshekk banali. Għalek irridu wkoll nagħtu ħafna attenzjoni fil-sitwazzjoni illi hemm pereżempju fl-Italja u f'Malta illi għandhom problemi kbar minħabba l-immigrazzjoni illegali hemm il-problema ta' Ċipru wkoll irridu nagħtu attenzjoni fl-immedjat u anki relazzjonijiet bejn il-Greċja, Turkija, l-Ewropa u t-Turkija li għadna għadin għadhom għadin jistennew li jissieħbu fl-Ewropa fl-ħarnet. President Topolanef nittam jena għamnek nawguralek kull suċċess u nifraħlek u koll illi għadek għamnek mana għalli aħna din mish ħaġa li aħna mdorrijin bija għalli xissoltu l-oħrajn id-dabru rasom dan zguru huwa sinjal pozittif. Grazzi, Sur Zappala, Sur Pagnon għal-minuta u nofs. Jena skoprejt fost l-istoriċi eh, ċeki ir-raġuni għalfejn intom ma ratifikajtu xe trattat ta' Lisbona għalix jitkellem dwar il-maġija tal-numru 8 bħal fl-2008. L-1918 il-ċekoslovakja inħolqot u l-1938 u kol hija data importanti bit-tminja. Umbat kien hemm il-kolb ta' stat fl-1948. Għalhekk fl-2008 data bil-numru 8 kol hija data maġika għaliex jekk kieku intom iffermajtu, irratifikajtu trattat tal-Lisbona fis-sena 2008 kienet tkun xi ħaġa naqra sospettuża. Naraw per eżempju il-President Bush illi semma sovranità ta' Brezhnev u kol it-trattat il-ħabib tagħna Barroza minkejja d-difetti kollha li għandu mhux Brezhnev u minkejja li moddi tiegħu. Aħna hawnhekk qegħdin eh, nibnu xi ħaġa u s-sovranità tagħna hija maqsuma it-trattat ta' Lisbona huwa biss moment f'din l-istorja ja bis fazi f'din l-istorja tagħna għalhekk qed nitlobkom jekk joġobkom issa l-2008 spiċċa rratifikaw it-trattat ta' Lisbona fl-2009. Grazzi ħafna. Signora Starkiviċuti, minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Ir-Repubblika Ċeka ħadet ir-ridni tal-Presidenza fideja f'ħafna dibattiti fuq riformi fl-ekonomija jekk għandix nkunu iktar orientati fuq livell soċjali jew inkella xi ħaġa oħra jew iktar liberali, jiena nemmen il Repubblika Ċeka se tasal biex issib konsensus su tilħu Dan il-konċetti mhumiex daqshekk differenti wieħed mill-ieħor u dan huwa dovut għal globalizzazzjoni u sitwazzjoni eh, ekonomika multikulturali, definizzjoni ta' ekonomiji ta' suq huma mifhuma dif mod differenti minn persuni differenti u anke l-imġiba għandha impatt fuqhom eh, persuni eh, mill-blok mil post-sovjetiku jafu sew illi dawn l-elementi mumiex se jġallu issu jaħdem kif suppost. Dawn l-affarijiet il-politiki tagħna irridu jkunu adattati skont il-bżonnijiet u l-ħtiġiet tal-ċittadini tagħna. Id-differenzi bejn il-modelli kultant hemm bżonn li wieħed jisħaq fuqhom. Anki ftul ta' żmien ir-riformi li saru tartwil tal- l-ekonomija tas-suq jekk wieħed iżomm fuq l-ambjent eh, eh, ekonomiku joħol u Eh, opportunitajiet tal-gruppi eh, populisti illi jihdu fiddejom is-seta mbagħad juħol instabilità politika u mbagħad eh, l-ekonomija dbati minħabba fek. Is-sur Kamr għal-minuta. Mela naddu għal-kellim li jmiss, is-sur Brock, zewċ minuti. President, onorevoli membri, jiena u koll nishtiq nifraħ li presidenza ċeka għal-presidenza ta' din hija l-ewwel presidenza minn pajjiż illi qabel kien jaqa' taħt il-Patt ta' Varsavja. U biex inkompli ma' dak li qal is-Sur Nassaw, naħseb illi danu għandu sinifikat simboliku qawwi ħafna. Jekk aħna nitkellmu dwar il-negozju jati u l-attivitajiet ta' Sir Schwarzenberg fil-vant nofsani u ħafna eżempji oħrajn naħseb li għabbażi ta' dan kollu nistaw naraw li l-presidenza ċeka hija lesta, hija mħejjija tajjeb għax xogħol li għandha eh, jistennija. Għalhekk jiena nixtieq najt illi jekk aħna qegħdin infittxu kunċett strateġiku għas-sigurtà fil-qasam tal-enerġija, irridu nagħmluha ċara billi nsemmu dan l-eżempju hemm ħafna oqsma fejn Eh, l-istat waħdu ma jistax jiġġielet u jħares l-interessi ta' ċittadini tiegħu imma jrid jaħdem flimkien ma' pajjiżi Ewropej oħrajn għalhekk l-Ewropa tista' tieħu azzjoni. Jekk nitkellmu dwar is-sigurtà fl-enerġija, nista' nsibu soluzzjoni għal din il-problema meta jkollna trattat ta' Lisbona għaliex bħalissa nistgħu biss nikkoordinaw ma dak qed nagħmlu mhuwiex vinkolanti Għalek irridu nieħdu għatta inizjattivi mala darba jidħol fis seħħet trattat ta' Lisbona ikonna opportunitajiet aħjar xikun hemm iktar demokrazija għax dan ikun ifisser illi l-setat u drittijiet ta' dan il-Parlament se jissaħħu u anki id-drittijiet u s setat tal-Parlamenti Nazzjonali. Jiena naħseb li jekk il-persuni kienu inkwetati fuq il-traduzzjoni bil-miktub bil-lingwa ġermaniza, jgħidu il-trattat ta' Nizza u kien aħjar mit trattat ta' Lisbona mela naħseb illi hemm bżonn ta' xi korrezzjonijiet. Għandna sfidi komuni qudiemna u aħna nistgħu biss niffaċċawhom permezz ta' trattat ta' Lisbona. Grazzi ħafna Eh, Signora Estreja, grazzi ħafna, Sir President. President nominat, inti semmejt tkellimt ħafna dwar regoli Ewropa ta' regoli waħda mill-regoli ta' demokrazija u rispett tal-impenji li wieħed jieħu u inti impenjajt ruħek li tirratifika trattat tal-Lisbona qabel tmim tal-2008 u dan dan l-impenn inti ma rispettajtux. U kellek tort, għaliex ma rettifikajċ it-trattat tal-Lisbona. Tkellimt ukoll dwar il-fiduċa. Il-Gvern ta' Repubblika Ċeka u il-President ta'kom għandhom kull dritt li jagħmlu kif jaħsbu l-aħjar, imma tinsewx li jintom ukoll parti mill-Unjoni Ewropea u li hawnhekk issa inti qed titkellem għannom ta' iktar minn 500 miljun ċittadin Ewropew u 27 stat membru ukoll. Tinsiex ukoll li 25 stat membru diġa' irratifikaw it-Trattat tal Lisbona u fl-Irlanda se jkun hemm it-tieni referendum u il-sondaġġi li qed isiru juru illi il-maġġoranza taqbel illi dan it-trattat għandu jiġi ratifikat minħabba il-kriżi ekonomika tant diffiċli li qegħdin fiha, ċittadini qegħdin jifmu illi l-appartenenza għall-Unjoni Ewropea u żona ewra qed isservi tal-uħ għalihom kontra um, l-impatt negattiv ta' dan kollu. Meta beħsibkom allura eh, tirratifikaw it-trattat ta' Lisbona kif qal Martin Schulz meta jkonna kriżi u qawwija daqshekk fl-Ewropa, daqshekk qawwija hemm bżonn illi nitkellmu bleħen wieħed. Sur kappato minu ta' nofs dwar il-partnership tal-Vant Din il-partnership hija xi ħaġa eh, reċenti illi daħlet fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea. Eh, żgur mhux xi ħaġa illi rridu dawk illi ħolmu bl-Ewropa dawk illi rridu mis-sirijietna kienu eh, l-Ewropa illi Eh, tati it-tama l-pajizi eh, ġirin taħħa it-tama illi xi darba jissieħbu fija. Mhux biss għax kienu jagħtu perspettivi ta' eh, partnership imma propja li jissihbu u jsiru parti integrali minna il-presidenza Franċiża ta' qabel kienet ċara ħafna jekk nitkellmu dwar ostakoli u ridet tiddefinixxi b'mod ċar x'kien se jkunu l frontieri tal ewropa billi tħalli barra it-Turkija u billi tagħmilha ċara li l-Unjoni Ewropea trid tala il-frontieri tagħha. Il-riżultat ta' dan kollu huwa li il-frontieri tal-Unjoni Ewropea kienu jfissu li kien hemm speranza u llum minflokhom minflok eh, l-isperanza il-gwerer u l-konflitti kull fejn tħares fil-Maghreb, fil-Kawkazju. Jina nishtiq illi nitolbok illi inti tara xurġenza hemm biex l-Unjoni Ewropea, l-Istati Uniti tal-Ewropa jinfetħu għal kulħadd u mhux noqogħdu nagħtu messaġġi mħawdin fuq wedu n-nies partnerships eh, illi fil-fatt fir-realtà ma jfissru xejn għaċ-ċittadini Ewropej tagħna. Grazzi. Kiro xħok Mark javio dio lebtaħ għal żewġ minuti is-sur Hawlmark. Prim Ministru nixtieq nifraħlek eh, għal l abilita li l-prezidenza tijak diġa u rrit fuq għatta kwestjonijiet u nishti eh, najdlek u koll li għal-ħafna nis svedizi għadna inħossu li Praga eh, tinsa fil-vant ta' Stokkolma minħabba il-wirt u il-ġeografija politika ta' laħar aħħar seklu ma' dinja ħażina u l-prezidenza tijak se tpoġġi Repubblika Ċeka fil-postit tajjeb moħna pala parti tal-Europa kemm fl-istorja kif ukoll għal futun Nittama li inti se tifforma bażi tajba wkoll għal presidenza Svediża dwar kwistjonijiet tal-klima, l-kompetitività, fejn se jkun importanti ta' ħafna li inti turi li nistgħu nadmu fuq il-problemi ekonomiċi b'mod miftuħ mingħajr ma nkunu protezzjonisti u bi ekonomija miftuħa dwar il-kwistjonijiet tal-enerġija. Inti se taqdi rwol kruċjali fejn huwa ovvju li inti tinsab fil-post it-tajjeb u iż-żminijiet li aħna tinħar qed naddu minnhom jitkellmu dwar bżonn għal bidla u naħseb li huwa tajjeb li ngħidu li s-solidarjetà u s-sigurtà tal-enerġija dan ifisser li għanna bżon namlu riforma ta' u insaxħu is-suq intern tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea. Minnar dan se nkunu esposti għal qatt eh, ta' tedrit u affarijiet li provawi għasmuna u firduna. Għan għandu jkun li ma jkunem ħadd li jista' jikkontrolla l-provvisti ta' gas fl-istess waqt li dan jipprovdi il-gas. il gas il Jekk nistgħu niksbu dil-ħaġa u suq komuni waqt il-presidenza tiegħek dan se jkun pasta tajjeb il qudiem u jiena qed nitama li se nkunu nistgħu nikkonkratilawk wara dan is-sitt xhur li ġejjin. Grazzi ħafna Sur Hopmak, is senjura Berge. Grazzi ċe. Presidenza. Jena. u numru ta' oħrajn hawnhekk Aħna ġilidna għal ehm, skubijiet eh, tal-Repubblika Ċeka tal-Unjoni Ewropea u jena kont membru kol tal-Komitat Konġunt tal-Parlament u wissa jena etniħu pjaċir li ħattu il-Presidenza. Pala MEP Austriaka nishtiq najt li eh, mux dejjem kienet xi ħaġa popolari li niddefendu s-sħubija tal repubblika Ċeka fl-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ nafru l-appoċ tagħna lir-Repubblika Ċeka u l-Presidenza ma nixtiequx ehm, ma nitkellmux fuq diffikultajiet li jintkom qed tiffaċċjaw bħalissa kien ehm, pereżempju stqarri dwar il-konflitt ġewwa Gaza. U s-sitwazzjoni ekonomika fl-Ewropa. Mbagħad hemm il kwestjoni tal-impjant nukleari ta' Slovakkja li se jerġa' jibda jopera u jekk l-għamlu dan se jkun qed jmorru kontra l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Hemm ix-Sur Global huwa awtur nixtieq najdilkom li għandkom taqrawħ um, u jikteb b'mod tadda u jgħid li mem lebda struzzjonijiet għall europa imma kieku kien hemm struzzjonijiet mela il-presidenza se u għanda tfittex appoġġ mill-parlamenti nazzjonali u dak ta' l-Europa, il-Parlament Ewropew. Sir Karis, għal żewġ minuti, nixtieq nitlobkom li zommu mal-ħin allokat, għax jekk le nista nitfi il-mikrofonu. Grazzi ħafna. Il-Presidenza tar repubblika Ċeka issa bdiet u aħna rajna wirja tal-arti imma irridu naraw r-rwol li Repubblika Ċeka għandha bżonn taqdi eh, hija responsabbli għall-Unjoni Ewropea e, tħejja sar b'mod tajjeb u għandkom bżonn tifukaw fuq għata prioritajiet aħna se naraw kif intkom se tkunu tistgħu timplementawhom dawn il-prioritajiet dawn se nikkalkulawhom eh, skont eh, il-pajjiżi differenti issa il-Presidenza ċeka u l-Gvern eh, dawn isom jgħaddu minn proċess tridu tagħmlu dak kollu li tistgħu l-aħjar li tistgħu ma nixxuqux li il-politika domestika tiġi minn flok il-politika tal-Unjoni Ewropea jew il-Presidenza kolla pis tal-politika domestika jekk qed netkellmu dwar il-credit crunch u il-kriżi finanzjarja u il-kriżi tal-ikel eh, il-prezidenza tista taqdi dmirijiet ħabmot b'mod utli ħafna aħna komunità ta' valuri għanna l-istat ta' dritt għanna eh, regoli jekk inti ma tirrispettax dawn ir-regoli u jekk inti ma twetaqx il-wedidiet mela nkun wet influenzaw b'mod negattiv is-solidarjetà aħna komunità ta' valuri aħna għanna regoli u dawn jaqduna minn kejja differenzi tagħna allura jekk joġbok prova iħu tieħu pass um, biex tirratifika il- Il-trattat tal-Lisbona qabel tmim l-2009 na nkejlu l-performance tiegħek skont dak li inti tagħmel. Grazzi ħafna Sur Keres is-Sur Titli għal minuta u nofs. Jider li Sur Titli mhux qiegħed hawnhekk magħna is-Sur Zjelenic għal Minuta u nofs. E, Sinra President, ma smajtekx. Jena li il-presidenza tajt li l-oppozizjoni jettet tipprova prova Eh, se tattakka il-presidenza ċeka, ma l-presidenza tammel din waħeda, jena notajt li l-presidenza ċeka tajt li tammel da kollu li tista biex eh, twessa l-Unjoni Ewropea u sabiex il-Kroazja jkun jista jitħol. Imma jek qed jagħmlu dak kollu li eh, jistgħu għaliex ma jistgħux jirratifikaw it-Trattat trattata Lisbona. Wara kollox dawn qablu fuq it-Trattat allura għandhom jimxu mal-obbligi tagħhom ma nażbux u ejja ngħidu l-verità li dan mhux bidu tajjeb. Il-Presidenza spjeget li l-pakket tal-klima hija tip ta' lussu speċjali eh, tkellmu dwar il-pjan ta' rikrupar finanzjarju pala pjan li eh, huwa tal-era tal-komuniżmu. Eh, u l-ewwel stqarrija fuq il-kriżi ta' Gaza kellha tiġi tirata ftit sigħat wara dak li aħna bżonn palissa tmexxija imma dak li jiena rajt issa u li iktar ma jkollna presidenza full time tal-Kunsill iktar is-sitwazzjoni tkun aħjar għax huwa biss bi azzjoni korrenti tal-Ewropa nistgħu nagħtu segur tal-Ewropa se jkun hemm influenza dinjija jisu jkun hemm irkuprar eh, ekonomika. Allura ejja jkollna tmexxija nixtieq nifraħ lill-President Barroso il-mikrofon għata tal kelli Sur Zielian nix għandu l-mikrofonu għal żewġ minuti, żewġ minuti bis. Sur Zielianċiċ? Nishtiq nir-ingrazzja, uh, eh, najt grazzi għal uh, ta', soluzzjoni li sibtu għal problema tal-gras ma jkun żball jekk aħna ma nsolvux il- eh, u nindirizzawx il-kawżi ta' din il-problema. Pro li jiġifieri l-ambizzjonijiet Russi li trid dejjem timponi ruħa fuq l-Ukrajina u l-ċentru tal-Ewropa. Għalhekk aħna rridu dejjem inżommu għajnejna fuq l-Ukrajina, imma dan mhux se jkun possibbli jekk l-Ukrajina se tkompli tiddefendi transazzjonijiet li ma tantx ma trasparenti eh, tfittex illi tilħaq prezzijiet tal-ħbieb illi ma jirkorrispondux għal realtà tas-suq fost il-prioritajiet tal-presidenza hemm ukoll is-sigurtà tal-enerġija tisħiħ tal-Eastern Partnership. Eh, wieħed mill-elementi ta' dan il-partnership għaw għandu jkun illi nejnu lill-Ukrajina biex tiffissa il-prezzijiet tas-suq għall-enerġija li jisiru permezz ta' ftejmiet li jdumu fuq meta ta' żmien twila bżonn li aħna nagħmlu pressjoni fuq l-Ukrajina sabiex eh, jabbolixxu strutturi li ma tantx huma strapparenti li jagħmlu ħsara lir riformi illi se jwaslu għal stat ta' dritt. Biss permezz tal-pressjoni fuq l-Ukrajina nistgħu nas nistgħu Uh, eh, naslu biex nimxu il-qoddim u biex nilħu li fil-fat ikunem iktar uh, eh, realta, ikunem realta tal-istat ta' dritt. Jekk dan ma jsirx fil ukrajina allura l-Unjoni Ewropea mhix se jirnexxiela teżerċita politika eh, li tkun assertiva lejn eh, l-Europa ehm, taċ ċentru u tal-Vant. Jekk il-presidenza ċeka ma jirnexxiliex illi tagħmel pressjoni fuq l-autoritajiet fl-Ukrajna se nkomplu nejxu mhux biss fil-kesħa imma hawnhekk issa il-kellim hawnhekk intfilu il-mikrofonu. Jiena se nala il-mikrofonu jekk intom taqbżu il-ħin. However, I'm appalled by your Jiena vera diskutistat mill-komment tiegħek li Lisbona it trattatu war minn mhux fatt li huwa veru u ksirtu il-fiduċa għandkom zon tikkonsidraw li tirtiraw il-kummenti ta'kom brabta ma' Lisbona għanna bżon unjoni iktar ma'uda demokratika sabiex din tiffaċċja l-problemi kollha li jistgħu iwasslu għal kunflitt tibdil klimatiku il-kriżi finanzjarja u ekonomika l ġuf ħafna reġjuni Pala il-President inti trid tmexxi l-Ewropa skont il-valuri komuni ta' solidarjetà fuq livell intern u estern eh, su soċjali u Ugwaljanza bejn in-nisa u l-ġil, għet nitkellem dwar ġirtijiet ta' kemm l-ġil u n-nisa li dawn jasmu mm, il-fat li jkunu ġenituri, inti twarrab mm, l-opinjoni konservativa tijak u neoliberisti għal dawn is-sitxur li ġejn. Wis probabli l-Irlanda se jkollha referendum fuq trattat ċarata Lisbona f'din is-sena jiena nittama li se jkun hemm riżultat pożittiv. Il-kumment tiegħek illum imma għamel ħidma iktar diffiċli jekk ir-referendum ifalli jkun le e, aħna mhux se nirringrazzjawk. Nala il-mikrofon tal-kellim, Sur Butzek, il-mikrofonu għal żewġ minuti. Grazzi. President, eh, Presidenza tal-Kommissjoni U il-Presidenza nixtieq eh, nifra il-Presidenza ċeka tal-li ħadet il-Presidenza u l-President nixtieq nifraħlek għal l-ewwel eh, ġimmatejn li kienu diffiċli imma kienu ta' suċċess tal-Presidenza tiegħek. Jiena nista' nifhem dak li jinti qed dwar l-identità nazzjonali li l-identitajiet huma mibnija b'mod differenti fl-ilvan tal-Ewropa meta inqablu dan mal-pument. Imma ejja nitkellem dwar xaġa li se tkun kruċjali s-xhur li ġejjin. It-tielet pakket tal-enerġija fi dan il-pakket qed naqraw dwar suq tal-enerġija komuni, aġenzija komuni għal regolaturi rabtiet transkonfinali u investiment konġunt kif ukoll integrazzjoni qed nitkellem hawnhekk dwar is-solidarjetà. Is-solidarjetà dwar il-provvista ta' l-ilma u l-forniment tal-ilma. il pakket tal-enerġija ifisser ukoll aċċess ġust u regolat għal grid biex ikun hemm garanzija ta' suq kompetittiv u dan ifisser inqas dannu l-ambjent u enerġija aktar rħisa għal konsumaturi jiġifieri għall ekonomija u bekk forsi nistgħu ngħaddu mill-kriżi finanzjarja li u ekonomika li għaddejjin minna bħalissa l punt, dan il-pakket ifisser li rridu naħdmu flimkien ma' pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea, dawk li jipprovdu l-Unjoni Ewropea u dawk li huma pajjiżi ta' tranzitu ġifri tal-provvista tal-enerġija. Id-dimensjoni tal-vant u kol tiġi inkluża fil-pakket tal-enerġija. Inti tkellim dwar l-enerġija, l-ekonomija u dimensjoni tal-vant et li dawnu ma tlet prioritajiet tiegħek. U jiena nasib li l-pakket tal-enerġija se jkun utli ħafna fil-kontest ta' dawn it-tlet prioritajiet. Allura nitolbok il-mikrofonu tafet tal-kellim minuta u nofs is-sur Anderson. Grazzi ħafna Sinjura ċe, jiena wkoll nixtieq nilqa l-Presidenza ċeka. Waqt din il-Presidenza se jkollna tkabir baxx se jkun hemm żieda fin-nies qiegħda se jkollna sitwazzjoni diffiċli wkoll Jena rajt il-Financial il Times il-ġemal l-oħra u l-President Klaus ressa xi soluzzjonijiet u għal li għanna naqsu l-level ta' ambizjoni tagħna dak li nxaqsam mal-politika tal-klima u għanna namlu l-istess fil-politika soċjali. Ma jena ma naqbilx miegħu jena naħseb li dan huwa eh, mod ħażin ħafna kif nistgħu nimxu. Jekk nixtiequ nibqgħu kompetittivi fil-futur irridu ninvestu fi teknoloġiji moderni ambjentali, rridu ninvestu fi strutturi eh, moderni u b'dan il-mod biss li nistgħu naċċertaw li jkun hemm sostenibilità fit-tul fis-soċjetà tagħna kif ukoll eh, politika klimatika sostenibbli. L-istess nistgħu ngħidu għal politika soċjali politika soċjali bi kondizjonijiet ta' xogħol ġeċendi, trattament indaqs l-ħaddiema li eh, bi dimensjoni ambizjali dan ma jfissirx li jkun hemm tkabbir li huwa baxx, eh, dan ifisser li jkun hemm iktar sostenibilità fil-tul u nixtieq ukoll nitkellem dwar il-politika tal-familji. Jiena u naqra fuq din il-politika dejjem nitkellmu dwar eh, politika qadima, imma il-politika moderna hija dwar ir responsabilità Eh, indaqs ta' trobbija ta' tfal u il-xogħol. Loħu għaddi u lebta. Grazzi ħafna, Sur Andersen, issa, Sinjura Jeleva. Nirringrazzjak, Signora President, pala membru dan il-Parlament mill bulgarija jina nilqa il-Presidenza ċeka għal-fatt li fil-prioriti tagħha wkoll qed tpoġġi il-sigurtà tal-enerġija f'dawn l-aħħar eh, ġranet aħna rajna li f'din il-kriżi bejn l-Ukranja u r-Russja hemm ħafna pajjiżi li edin ikunu qed sofru hemm iktar minn 160,000 dar li ma tistax tissaħħan li n-nies qegħdin isofru il-bar ġewwa djarhom. Hemm bżonn li nitalmu lezzjoni minn din is-sitwazzjoni kollegi naħseb nista' nitkellem għalikom meta ngħid li ma rridux li ċ-ċittadini Ewropej iħallsu il-prezz tal li jilabu ċertu stati eh, jilabu ċertu eh, lob politiku u da ċ-ċittadini jsofru punt importanti ta' din ta' politika hija li aħna ntejbu l-infrastruttura tal-enerġija. Meta qed nitkellmu fuq solidarità Ewropea fil-qasam tal-enerġija ġifieri ikonna proġetti komuni tal-Unjoni Ewropea sabiex il-prattika ta' palissa ta' ftejn bilaterali inneħħu darba l-dejjem irridu naraw kif nibnu kol kapacitajiet nukleari, proġetti komuni bejn l-istati membri tal-Unjoni. Għalek dan l-isfond jena nil presidenza ċeka għal fat li din identifikat bħala priorità il-kooperazzjoni mal kaukasi u mal-Balkani. Approċ integrat li jikonsidra l-opportunitajiet kemm għall-istati membri kemm għal reġjuni li għadni kem semmejt jista' garantixi li nsibu soluzzjoni għal kriżijiet bħal dik li qegħdin ngħixu bħalissa dik tal-gass il-fat li konna politika komuni fl-enerġija hija issa xi ħaġa li urġenti ħafna. Is-Sinjura Levaj. Nirringrazzjak ħafna, Sinjura. Signor President, eh, Onorevole Ministru, aħna għedin nattandaw nistennaw bil-ħerqa il-presidenza eh, ta' ċeka u rridu naraw l-politika l-enerġija u stabilità ekonomika pala prioritajiet dawn huma affarijiet tajbin imma rridu nsemmu wkoll punt ieħor pala priorità ġifiri qed nitkellem hawnhekk fuq ċittadin Ewropew. Rridu nagħtu każ l-affarijiet li affettwaw il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna. Rridu nenfasizzaw dawn l-punti, rridu nikkonsolidaw il problemi soċjali, intejbu solidarjetà l-ugwaljanza l-opportunitajiet indaqs u ikolli ngħid li jekk nitkellmu fuq ċittadini fl-Unjoni rridu ninvolvuhom iċ-ċittadini fid-deċiżjonijiet għax aħna qegħdin naraw il-fatt li ħafna drabi ċittadini jitilfu kull fiduċja xinu għal-punt u koll ma rridux nisaw l-edukazzjoni. Is-Sinjura Rojtova. Sinjuri, fil-bidu tal-Presidenza ċeka, qed naraw il-kriżijiet il-kriżi tal-enerġija. Kif il- aħna sorpriżi mhux ftit il-fatt kif bdiet il-presidenza u x-xogħol tagħha f'dawn il-kriżijiet, imma dawn il-kriżijiet ma konniex qed nistennawhom fil-fatt. Tajjeb li l-presidenza ċeka diġa kienet bdiet tipprova ssib il-kaptu tal-problemi wara l-miliet meta ma nexxilhomx il-Franċiżi. il franċiżi irridu naraw kol xinuma ir-regoli tal-kummerċ dinji. Mux faċli l-wieħed jixtri zraben tajbin għat-tfal għax nafu li mitċina jiġu zraben li mumiex tajbin għat-tfal u dan huma irħas Ġifiri, irridu naraw per esempio li pajizi bħaċ jiftħu s-swieq tagħhom għal prodotti tagħna wkoll. Sur President, inti tajtna eddeja ċara ħafna tal-program li għandkom intom matul il-Presidenza taħkom. Inti leader ta' partit politiko li l-Ministri tijak stess ivvotaw kontra il-sħubija fil-Unjoni Ewropea fil 2003 ċifrina li l-ek nifraħlek u nispera li l-kollegi tijak stess ikunu jistaw jevolvu bl-istess mod li evolvejt inti. Issa, mill-medja naraw li l-Irlandiżi qed jifmu aħjar li trattat ta' Lisbona issa u qegħdin eh, jaqblu miegħu nisperaw li aħna nkunu nistaw nappoġġjawhom anki jekk forsi id-dialogu issa waqaf nixtieq lek l-isbaħ affarijiet. Is-Sinjura Bazzelli issa. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Prim Ministru aħna smajna situazzjoni mħabba l-krizi finanzjara, er, smajna u koll fuq ratifika ta' trattat ta' Lisbona pala priorità. Imma Imma izza zaħu kol għandhom ikunu iċ-ċentru tal-prioritajiet. Jiena naħseb il-programm ta' kom irid ikun iktar proattiv fuq ċertu punti. Mhux biżejt li wieħed jagħmel il-wediet u bid-dikjarazzjonijiet izza zaħtana ma jħossuhomx li edin jiexu f'postijiet siguri. Il-krizi ekonomika et ġibrom ħafna problemi għamħabba il-qat. Iż-żazax jibżaw mill-Ewropa ma jafdawix lill-Europa. Mandom lebda problema bil-ratifika ta' Trattat ta' Lisbona, imma fil-ħajja tagħhom ta' kuljum dawn qed jaraw li ċertu affarijiet ma jreġġux. Grazzi il-President taqta l-mikrofonu. Sur Bawis. Bil-mikrofonu għak joġbu. Start again. Prime Minister. Ħanerġa nibda. Sur Prime Minister, Franz Kafka u Jan Palak għalija u mal-pilastri ta' pajizek li huma simboli ta' l-ġlieda d-demokrazija. It-tnej u row is-sakrifiċċju li wieħed irid jagħmel meta jiġġielet għal dawn l-ideali. U Wieħed issa jrid forsi jiftakar x'qed jiġri f'Gaza, kemm qegħdin isofru l-popli ta' Iżraelu ta' Gaza u jiena nispera għalhekk li inti se tagħmel l tiegħek biex twaqqaf eh, l-irda li qed issir li qed naraw tiġri f'dan ir-reġjun. Inti tkellimt ukoll fuq il-tibdil tal-klima, eh, hemm bżonn li tagħmel l tiegħek ukoll f'imħabba l-kriterji ta' u l-ftejm ta' Copenhagen. Copenhagen jiena nixtieq ukoll nenfasizza ehm, għal direttivi li għad baqa, per eżempju il-cross border, is-saħħa cross border. Inti semmejtu ukoll il-moviment ehm, ħieles ta' ehm, it-tariq tal-erf u din huwa punt ewlieni jiena nishtiq insemmi wkoll is-saħħa mentali naf li inti taqbel mar-riformi li jridu jsiru mhux biss f'pajjiżek imma fl-Ewropa kollha f'dan il-qasam. Għalhekk jiena nerġa' nġibitek l-attenzjoni għal dak li ġara f'Ġunju meta aħna għamilna il-patt għal saħħa mentali fl-Unjoni Ewropea un anki jekk mhix fuq il-lista li inti semmejtilna nispera li żidu dan il-punt għax wara kollox ix-xogħol tagħna x-xogħol tiegħek huwa li naraw min huma n-nies vulnerabbli fil-komunitajiet tagħna u li nħarsuhom jiena nixtieq lek l-isbaħ affarijiet fix xogħol kollu tiegħek. Is-sur Pinjor nixtieq infakri fxaġa li ġrat 21 sena ilu il-laqa tal-karka eh, noxe il frontira bejn il-Polonja u r-Repubblika Ċeka kienu mm, il-movimenti politiċi dak iż-żmien. niftakru li l-fatt li jintkom l-ewwel pajjiż ek komunista li għandkom presidenza għandkom ċertu obbligi għax ovvjament intom turu mm, l-istorja, tidu tfakru fl-istorja sabiex aħna neħelsu mill-komunizmu. Il-presidenza ċeka lek għanda sinifikat intellettuali u kol. Niftakru fuq it-trattat tal-Lisbona u ratifika tiegħu il-fatt li tissaħħaħ il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa importanti, huwa importanti wkoll li tiġi preparata strateġija fl relazzjoni transatlantika, eh, speċjalment fl-isfond ta' il-President ġdijt ta' l-Istati Uniti jiena nixtieq eh, nawgura saħħa eh, lil Vaklav Havel. Toju pri ustopu Hrvaške Evropska Unija Dovolite mi, gospod predsednik, da vas pri tem spomnim, da mora vsaka kandidatka predložiti. Nixti nitkellem fuq eh, dokumenti autentiċi u dak li ġara fil-Kroazja fil-fat il-Kroazja tkellmet fuq il-frontieri tagħha anki ma qalux li kienem ċertu tilwim imma huma tkellmu fuq situazzjoni kif kienu qed jikkonsidruha huma. Iġifiri dan eżempju ta' tilwim bilaterali bejn żewġ eh, pajjiżi u em, tilwim li jrid għalih nsibu soluzzjoni eh, f'reġjuni oħra meta nitkellmu fuq Slovenja u l-fatt li d-dokumenti terġa' tfakkar Slovenja li jridu jkunu autentiċi skont ir-regoli. Mela, x'tista' tkun is-soluzzjoni? Kien hemm ħafna proposti u jiena fiduċjuż li l-Presidenza ċeka se tipprova ssib soluzzjoni ġusta ma jista' jkun li l-Kroazja trid ukoll tibat il-konklużjonijiet u d-deċiżjoni il konklużjonijiet u d deċiżjoni tal-gvern li billi tgħid li dawn huma frontieri provizorji u bekk ftit ftit inkunu nistgħu nimxu l qudiem bekk il-Kroazja u kol tista tisiħeb mal-Unjoni Ewropea dan ikun fil-interess ta' Slovenja. Jina u kol nixtieq għas-suċċess tal-presidenza tiegħek. Grazie, Sur Falb. Aħna smajna il-kritika il-kritika li il-president tana jiena mux sena ma din il-kritika. Il kritika fil Eh, l-istejjer fil-ħrejjef tal-pajjiżna ħafna drab insibu re li ma jkunx irid jifhem il-sitwazzjoni tal-nies tiegħu tal-ċittadini tiegħu. Mhijiex is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fir-realtà. Il-President tagħna jifhem aħna inna ħbieb u sħubija fl-Unjoni hija importanti ħafna għalih. jiena nemmen li hawnhekk tajjeb jew ħażin qed nitkellmu fuq pajjiżi u għalhekk naqbel ma' kollox li qed jingħad. Sinjura Plestinska. Sinjuri fil-bidu ta', ta l-interventi jgħin ixtieq ngħid li huwa ħaġa tajba li fil-bidu tal-presidenza tagħha neħit id-dubji li forsi jista' jkun hemm li pajjiż minn dan ir-reġjun huwa kapaċi li jiffaċċja. Rajna l-esperjenza ta' Gaza li l-Presidenza ċeka hija lesta. Qed nitkellmu wkoll fuq il-gas il li 97% tiegħu jiġu mir-Russja jiena il-fatt li involva ruħu l-Prim Ministru Topolanek fil-negozjati huwa ħaġa tajba Slovakkja għada bla gass għalek għanna bżon li jintitejna. L-Europa għanda bżon enerġija komuni. Franza kienet bdiet il-presidenza għanna xi problemi tekniċi mill-lider. Mezzi Ruskom a Ukrajno. Son presveċena že dozrel Jiena nisa perswas li issa wasalna li nitalmu minn dawn l-esperjenzi ta' din il-kriżi tal-gas. Hemm bżonn nidentifikaw dawn eh, dawk is-setturi fej verament aħna qegħdin niddependu mir-Russja u naraw fejn huma l-oqsma li r-Russja tiddependi mill-Ewropa. Wieħed jista' jgħid li r-Russja qed tuża il-gas bħala arma politika rridu nidentifikaw ukoll sorsi oħra, anki pipelines ġodda Onorevoli Prim Ministru, Slovakja tinsab situazzjoni straordinarja wera. Eh, meta wieħed jitkellem fuq l-impjanti tal-provista tal-elettriku tagħna. Jiena ukoll nilqa dan il-mutur tal-presidenza, il-motto tal-presidenza tagħkom il-President titlob li kun hawn ftit iktar kalma fl-awla. Pán premiér, ako bývalý krajan vás potešením vítam na pôde Európskeho parlamentu a želám vám veľa šťastia pri naplňaní predsazatí, ktoré ste nám predstavili. Vaše 3 e pri... Jena nixtieq nawguralkom kull suċċess fl-implementazzjoni tal-aġenda tagħkom, il-prijoritajiet tagħkom huma problemi tal-Unjoni Ewropea kol imma nittama li mintom se tinsew u koll l-aspetti soċjali. Meta jena kellimt waqt il-ċerimonja ta' meta Slovakia s-sieħbet fi zona euro, jena eh, semmejt u koll illi inti twassal għal u taħdem sabiex il-Repubblika Ċeka tirratifika u koll il-Trattat ta' Lisbona. Jekk irridu li l-Unjoni Ewropea tkun fuq linja ta' qoddim fi xena dinjija irridu namlu dan il-pass. L-appoċ tal-gvern ta'kom sej Kienem ħafna kollegi illi xtaqalu li xtaqu jitkelmu waqt catch tijaj imma ħamsa minn nies biss jistgħu jitkellmu għal minuta kull wieħed. Nisimgħu l-ewwel minn is-Sur Kellem. Sur Prim Ministru, jiena nixtieq nagħti l-appoġġ minnaħa tal-Estonja għal presenza ta'kom. jekk aħna inkabru il-kompetittività inkunu sibna s-soluzzjoni għal kriżi li għaddejjien minna Jiena naqbel illi l-Eastern Partnership għandu jkun sviluppat kemm jista' jkun u nifmu kemmu importanti li aħna naħdmu mal-Ukrajina u mal-Ġorġja sabiex dawn jirrispettaw l-istat ta' dritt u jkun eh, jisaw jagħtu kont fuq livell demokratiku la wissu 23 eh, ta' wissu il-ġurnata li aħna nfakru il-vitmi tal-nazizmu u naħseb illi dini data illi għanna nfakruwa kull sena anki minna wissu li ġej. U jekk aħna naraw u koll Hawnhekk eh, il-Presidenta interrompit l kellim. Immis eh, senjura tiċaw minuta mhux iktar. L-ekonomija, l-enerġija u l-Unjoni Ewropea huma slogan tal-Unjoni Ewropea. e ċittadini Ewropej edin jistennew li l-istituzzjonijiet Ewropej biex iħarsuhom kontra il-kriżi u biex itejbu il-kwalità ta' ħajjithom il-pjana l iżvilupp ekonomiku tal-Unjoni Ewropea iktar sigurtà fil-qasam tal-enerġija u fil-provvista tal-enerġija hija xi ħaġa li tħasseb li ċittadini tagħna jiena nixtieq infakkar lill-Presidenza tal-Repubblika Ċeka li f'din fil-elezzjonijiet li ġejjin iridu nuraw li aħna impenjati u għandna għal qalbna iċ-ċittadini Ewropej mod partikolari Eh, jekk aħna natu importanza xirqa lil provista tal-enerġija u li dawn għandhom ikunu u koll eh, fost il-rizultati illi tikseb il-presidenza ċeka. Is-sur Mazzakis, minuta. Wara l-esperienza tal-komunizmu russu fl-modi l-pajis ta'kom issa mara l-estrem li u jintrabat issa mal-Istati Uniti mux bis fuq il-kommenti tijak fuq Gaza u trattat tal-Lisbona imma anki il intom accettajtu il-missili eh, Amerikani fuq l-art tal-Repubblika ċeka u intom din ebdan eh, edin Eh, tipperikolaw ukoll um, il-paċi u l-istabilità fl-Ewropa din dan dinja imġiba li hija suspetta stati satelliti tal-Amerika mandomx postom fl-Unjoni Ewropea. id-deċidu l-Unjoni Ewropea jew l-Istati Uniti ma tistawx tamlu parti mit-tnejn. Grazzi. Grazzi, Sur Mazzaki. Jekk joġobkom silenzju. Is-Sur Pietrowski għal-minuta. Grazzi ħafna, President, Prim Ministru, Sinjuri il-Presidenza ċeka. Hija l-ewwel ħafna snin li miex qed tinkludi il-Kostituzzjoni Trattat ta' Lisbona li fost il-prioritajiet tagħha Jina nirrispetta il-presidenza ta'kom għax ifisser illi intom tirrispettaw demokrazija u l-prinċipju tal-unanimità fl-Unjoni Ewropea. Il-presidenza edha taħdem u tiffoka fuq eh, kwistjonijiet importanti bħal sigurta fil-provvista tal-enerġija. diġa għamlet bieċa xol sewja ħafna fil-krizi li kena dan l-axħar ma l-Ukrajina u problema tal-gas. Ovvjament b'sitxur musset tilħu l-anijiet kollha tagħkom. Imma fl-ewwel 15 intom diġa provajtu illi tistaw taħdmu b'mod effettiv minkejja il-tbassir negattiv għall-axħar ta' xi membri minn din il-Kamra. Is-Sur Tovanov huwa l-axħar kellim tagħna għal minuta jekk joġobkom kollegi silenzju. Is-Sur Stovanov. Stojanov? Is-Sur Stojanov. Grazzi, Signora President għadni kif smajt li fi Brussel taħt il-presidenza ċeka xi ħaġa Eh, li għedin eh, nsejħu la opra tarti illi hija offensiva għal pajjiż tiegħi dan imur kontra il-kriterji tal-valuri Ewropej u jiena ninsisti illi uh, din titneħħa minn posta malajr kemm jista' jkun jekk din l-opra ta' l-arti ma titneħħix il-kollegi tiegħi u jien se morru u hawnhekk ukoll il-President interrompi lil kellim. Prim Ministru Topolanek għannom tal-Kunsill għandek il-kelma. Grazzi ħafna. Fil-bidu tal-diskors tal-eluq tiegħi nixtieq Nirringrazzjakom għall l-opinjonijiet illi uh, kienu espressi għawnek. Grazzi tal-merħba tal illi tajtuni. Ikolli najt illi il-presidenza tana u jiena bħala President tal-Kunsill Ewropew se nibqaw f'kuntatt mal-Missjoni Ewropea. Fl-ewwel 15 rajna li kuntatti permanenti ta' kuljum ma' Sur Barroso ma' mhux biss ukoll mal-Kummissjoni kollha jistaw eh, jizguraw illi ikunem proċess komuni u li aħna naħdmu fl-imkien u nimxu fl-istess direzzjoni biex uh, eh, anki wkoll nittrattaw il-problemi speċifiċi u konkreti li jinqalaw ta' kuljum. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja president Barroso għal din il-kooperazzjoni. Qabel ma ġejt hawnhekk jiena eh, għamilt uh, weda illi mhux se noqgħod niċċajta um, imma intom ma fimtux ċajta illi jiena għamilt u imma jien se nkompli eh, nitċajta u nittama illi anke fl-aħħar mill-aħħar anke bil-Ġermanis tifmuha il-trattat ta' Lisbona għandu jitqis bħala mezz u mhux għan fih nifsu u mezz li permezz tiegħu nittamaw illi l-Unjoni Ewropea tibda taħdem aħjar. Għat ma jista' jkun infurzat ħadd ma jista' jkun obbligat bih għaliex kull stat għandu ir-regoli eh, tiegħu biex għar-ratifika ta' trattat. jiena ma nistax uh, nifluenza id-deċiżjonijiet li jieħdu iż-żewġ kmamar tal-Parlament tal-Repubblika Ċeka u laqqas marrit najt minn qabel niprofa naqtax se tkun id-deċiżjoni li jieħdu l-Irlandiżi Aħna ma nistawx eh, nobligaw iċ-ċittadini li jaċċettaw it-trattat alla volja jiena u koll inħoss li hemm bżonnu it-trattat tal-Lisbona u għaliex se jgħin l-Unjoni Ewropea biex taħdem aħjar. Mux se ngħid iktar dwar dan qatt biżejjed jiena oġobni ħafna dak li qal is-Sur Kilob Eh, u nixtieq ngħid insemmi dak li kien darba qal Winston Churchill. Għada ma jistajx ikun hemm iktar kriżijiet għaliex eh, djarju tiegħi diġà mimli. Naħseb illi il-kriżijiet illi inqalaw dan l-aħħar dak il-kriżijiet li kena niffaċċaw fl-ewwel 15 tal-presidenza tagħna u rew biċċar illi aħna ifissajna prioritajiet għaqlin li konna mħejjijin tajjeb għaliex bdejna eh, nitrattaw il-problemi anki daqshekk minn nofs Deċembru Jiena eh, jiddispjaċini li mhux se nkun nista' inwieġeb il mistoqsijiet kollha tagħkom imma eh, l-atteġġament u l-approċ ġenerali eh, dwar per eżempju il-traffikar tal-bnedmin, ta traffikar ta' tfal u ta' drogi għaddeja uh, diskussjoni f'dan il-parlament dwar il-bilanċ bejn il-livell ta' Helsin u il-livell ukoll ta' sigurtà u sikurezza. Hemm l-istess dibattitu għaddej f'pajjiżi dan ifisser il l-pjan leġislattiv li jikkonċerna deċiżjoni tal-Konsil dwar li traffikar tal-bnedmin hija xi ħaġa li intom tridu tħaffuh eh, u aħna lesti u koll illi namlu dan kienem u koll diskussjoni fuq Nabucco imma jew nifmu li eh, Nabucco se kun sostitut għal rotot ta' transitu oħrajn jekk ukoll ikunem rizorsi alternativi. Dwar il-krizi fl-Ukrajina, il-kollega tiegħi Sur Zavanjes għal mod ċar li hija problema ġeopolitika u jekk aħna ma natux iċ-ċans l-Ukrajina biex titratta b'suċċess u tindirizza b'suċċess il-problemi li għandha internament, jekk aħna ma ninfluenzawx l-imġiba ta' dawk li huma involuti fis-suq tal-gas, mela għandna mnejn nitilfu l-Ukrajina. U għalina eh, din hija problema ġeopolitika xi tfisser din il-kriżi e, se tfisser biss li ta' prezzijiet għal qasir żmien jew tfisser illi se jkun hemm iktar pressjoni fuq uh, Nord Stream jew inkella huwa sforz sabiex l-Ukrajina ma, ma, ma tersaqx iktar rib lejn il-punent. Dan kollu irridu naraħ fl isfond tal-problemi kollha li hemm Din mhijiex problema eh, ta' qasir żmien u laqqas maħna se nsibu soluzzjoni għaliha fl-immedjat dwar l-Ewropa biex tkun iktar liberali jew iktar soċjalista. Nerġa' nipprova eh, niċċajta hawnhekk. Eh, niproponi kompromess illi għandha tkun Ewropa liberali konservattiva. l-ekonomiji Ewropej, u l-adozzjoni ta' l-euro. Jiena għattilkom diġa li fl ewwel ta' novembru din is-sena il repubblika Ċeka se tħabbar id-data għas ħubija tagħha fil-żona ta' l-euro. Ir-Repubblika Ċeka diġa eh, is-sodisfat il-kriterji, il-maġġoranza ta' kriterji ta' Maastricht Aħna nifirħu lil kollegi tagħna ta' Slovakkja ta' li adottaw l-euro. Irridu naraw l-iżviluppi fil-ġejjien ix se jkunu dwar l patta tkabbiru ta' stabilita u il prerequisiti tijaw. Jena wis nibza illi jekk aħna indajfu il-regoli, regoli li fissat l-Unjoni Ewropea huwa proċess negattiv u distruttiv. Meta aħna nitkellmu dwar regoli u il-fatt li dawn ir-regoli jridu jiġu rispettati, edin, aħna qegħdin nisħu uh, fuq il-rispett tal u konformità tal-regoli ta' eh, l-assistenza pubblika u kompetittività. Ovvjament ir-regoli jridu jiġu rispettati kemm fi żminijiet sbieħ u anke fi żminijiet koroħ. Nixtieq issa nikkummenta fuq Ewropa mingħajr frontieri u mingħajr ostakoli iva hemm il-tneħħija ta' dawn l-ostakoli ostakoli illi jinsaw fuq livell fuq livell ekonomiku u mbagħad hemm il-livell intellettwali li aħna neħu l-ostakoli mill-imħuħ tan-nies u mbagħad hemm l-ostakoli esterni li aħna neħilsu darba dejjem mill-protezzjoniżmu. Dan huwa eh, strument importanti li sejjejna biex aħna niffaċċaw u nelbu il-kriżi dinjija ekonomika Kemtejn oħra fuq suġġett illi huwa għal-qalbi ħafna. Eh, sfortunatament is-sur Havel huwa l-isptar, huwa marit ħafna u huwa il-persuna illi issa sar propju is-simbolu ta' l-orientamenti tana kien l-ewwel persuna, l-ewwel persuna tar-Repubblika Ċeka illi eh, għamel uh, diskors fil-Parlament Ewropew u għannom tana il-koll jiena nixtieqlu fejqan ta' malajr. tohoto tělesa. Biex nwieġeb Ah, diskorsi li saru minn xi MEPs t nara u naħseb li itħassib tas-sur Roach vera u um, għal-qalbi u um, nista naħseb f'eżempji ta' każijiet fejn kien hemm ħafna problemi f'każijiet fej pajizi fejn kien fejn kellhom il-presidenza. Meta ċattat ta' Maastricht ġi adottat kien hemm ħafna problemi f'Belġu jew inkella kien hemm kriżi interna politika waqt it-trattat ta' Amsterdam u waqt il-presidenza Ġermaniża Sur Schroeder kellu ħafna problemi kien hemm persuna li telqet mill-parpit partitu meta l-euro ġi adottat dan kien waqt il-presidenza Spanjola fejn eh, Jose Azner kelli ħafna problemi għallura mandkom fejtit ħasbu dwar il-problemi interni tar-Repubblika Ċeka dan mhux se jkollu impatt il-forum nukleari, diskussjoni fuq l-enerġija nukleari daw ma jistaw xequ bis fuq il-ħodor, il-liberali, il-konservativi, aħna ma nixtuqux li nimponu riżultat fuqkom, aħna nixtiqu li l-forum nukleari sir b'kooperazzjoni mal-Komissjoni mm, u għanamlu dan f'Bratislava, t-nettamaw li dan tini di diskussjoni fuq il-riski, il-mezzi, il-possibiltajiet, l-opportunitajiet ta' dak kollu li sar ta' tabu aħna irridu inneħħu it-tabu. Dan huwa għan ta' il-forum ta' Repubblika Ċeka u Slovakka għaliex il-President Fitza per eżempju eh, fl-Ukrajina minħabba l-fat li Slovakkja u Bulgarija għandhom problemi vera kbar għax dawn iż-żewġ pajjiżi jiddependu 100% fuq il-gas li ġej mill-Ukrajina. L-Slovakkja wkoll t tillimita l-produzzjoni felluf ta' fabriki l-impjanti eh, li produċi nsabu fi situazzjoni differenti diffiċli ħafna jiena għandi kuntat kuljum mal-Prim Ministru Fitzew u mandi lebda dubju li r-riżultati eh, se jkunu speċifiċi rridu eh, nadmu iktar ma' Gazprom ma' Russja u l-Ukrajina nasab li l-passi li sen namlu għandhom ikunu iktar effettivi u għana nibnu fuq dak li il-Komissjoni tagħmel u aħna rridu nsibu strumenti bħala l-Presidenza li se jippermettu nelbu l-problemi ħafna drabi il-gas teknoloġiku huwa użat pala eh, skuża l-għala ma kienx il-forniment tal-gas, ma tantx smajna affarijiet fuq il-Balkani, għal daqstant kien hemm xi problemi il-kollega tiegħi sur Betro huwa għakonxu li il-problemi Sloveni u Kroati dwar l izblukkar ta' xi E, kapitli mm, u importanti dan diġa għandu impatt fuq it-taħdidiet ta' qabel l-adazzjoni għalhekk jiena nixtieq ninnegozji ma' żewġ Prim-Ministri ma' żewġ Presidenti qed nitama li se nkun nista' nagħmel il-kontribuzzjoni personali tiegħi biex il-problemi e, jenelbu. Nixtieq ngħid iktar imma ma nixtieqx inżommkom hawnhekk jiena nixtieq nagħmilha possibbli lilkom li tkomplu fid-diskussjonijiet tagħkom. L-aħħar kumment tiegħi aħna napprezzaw il-possibilità illi mm, siru parti ta' komunità ta' nazzjonijiet fuq dawk il-valuri dawk is-sissin li huma tagħna mill-Novembru tal-1989 aħna napprezzaw wa onura lina li ħadna l-Presidenza ta' dil-komunità. Intkom tafu li l-ġenerazzjoni tiegħi dawk li kellhom xi 33 sena fl-1989 U 80 akma ħolmu li kienu se jgħixu f'dawn iż-żminijiet tal-lum dak li napprezzaw l-iktar hija l-possibilità li ikollna diskussjonijiet liberi għax hemm ħafna problemi imma minħabba l-possibilità li jkollna diskussjoni li libera nistgħu nidentifikaw u nistgħu nippruvaw nadmu fuq għal sur ma li demokrazija hija diskussjoni u jiena nishti nieħud l-istess tri u jiena lest li kolli diskussjoni libera ma'kom. Grazzi ħafna u jiena qed nistenna bil-ħerqa li nkun hawnhekk ma'kom id-darba li jmiss. Jekk ġobkom? silenzju fl-awla issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l sur Barroso, President tal-Kummissjoni Ewropea. Sinjora President, President tal-Kunsill, membri distinti ta' dan il-Parlament, jiena naħseb li kienet diskussjoni ferm interessanti u namħedġeċ minn ftejim komuni tal-isfidi u fi klim ġenerali mill-appoċ li jenata l-Presidenza ċeka nixtieq nerġa' ntenni x-xewqatijaj li naħdem b'mod lejali b'mod kostruttiv l-aħjar spiritu ma l-ħbib tagħna ċeki. Is-suċċess tagħna huwa s-suċċess tal-Ewropa wkoll kif eh, xuħut minnkom semmejtu din l-aħħar prezidenza qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Jena naħseb li huwa importanti ħafna li waqt dawn ix-xhur aħna nuru kemm huma relevanti l-istituzzjoni tagħna huma għal-ġid tal-solidarjetà għall-prosperità taċ-ċittadini tagħna. Jena naħseb li huwa importanti ħafna li nikkomunikaw u dan ma jistax isir biss mill-istituzzjonijiet jew mill-istati membri biss irridu namlu dan fl-imkien fl-ispirtu ta' sħubija. Allura, ħafna minn dak li se jseħ f'dan ix-xhur li ġejjin se jkun importanti ħafna għal-futur tal-Ewropa kif ukoll għal-rispett ta' l-istituzzjonijiet fl-Ewropa kollha. Jiena nixtieq nwieġeb għal xi mistoqsijiet konkreti li saruli prinċiparjament fuq l-enerġija. Iva, aħna għanna bżon revizjoni urġenti ta' direttiva li għandha xaqsa ma' sigurtà tal-gas. Il-Kummissjoni diġa għaletek meta prezentajna il revizjoni strateġika dwar l-enerġija f'Novembru li għadda. U aħna qed naħdmu bir-reqqa biex il-proposta leġislativa titressa dim il-Parlament Ewropew u l-Kunsill mill-aktar fis possibbli. Iva, aħna għanna bżon li konna iktar solidarjetà, iktar progress għal dak nirċaqsam ma' sigurta tal-enerġija fl-Ewropa, dak kien il-kontenut ta' revizjoni strateġika tal-enerġija li ġiet imresqa eh, u li se tiġi imresqa dal-waqt reċentament jgħid il kelli Jiena nixtieq nuża din l okkazjoni biex nerġa' nsaqsi l-istati membri kollha u l-istituzzjonijiet kollha sabiex jaħdmu b'mod iktar attiv fil-mekanizmi ta' solidarjetà tal-enerġija. Iva għanna bżon inħaffu l-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija, l-interconnectors u l-efficienza, ġifiri l-frankar tal-enerġija u għalek li huwa kruċjali ħafna li nitzbu l-5 biljun euro tal-budget eh, li dan, dan il-flus jiġi allokat għal dan il-an. Jiena nixtieq nappella lilkom il-Parlament u l-Presidenza ċeka biex dawn l-affarijiet inwettquhom fil-prattika mill-aktar fis possibbli. Iva l-irkuprar ekonomiku irrid jimxi it fuq it ma' tkabbir favur l-ambjent. Ek aħna nixtiequ nelbu din il krizi Il-proposti huma fuq il-mejda sabiex inħaffu l-użu ta' fondi strutturali għal dawn l annijiet Fondi huma meħtieġa għall-ifrankar tal-enerġija, l-effiċjenza tal-enerġija u l-interconnections u permezz tal-koordinazzjoni ta' programmi eh, li jixprunaw eh, dan fuq livell nazzjonali se nipromovu dan b'konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Permetti li ngħid ukoll li naddu mill-krizi ekonomika u sabiex l-Europa terġa' titpoġġa fi triq lejn l-iżvilupp sostenibbli dan se jirrikedi ħarsien tal-regoli tal-komunità fil-opportunitajiet kollha l-Ewropa għandha tippromuovi l-parteċipazzjoni tan-nisa u l-irġiel kif ukoll li dawn jistgħu jaqdu il-ħajja professjonali u tal-familja. Dwar it-totrata b'Lisbona ħafna minnkom tkellimtku dwar dan. Għandna bżonn l-istrateġija iktar minn qatt qabel. Irratifikat minn l-istati membri kollha iva għandna bżonn inħarsu il-proċessi nazzjonali kollha ta' ratifika imma meta gvern fissem stat jiffirma trattat dan qed impen impenn solenni sabiex it-trattat jidħol fis-seħħ ħafna minnkom jelmtu dwar il-prezidenza ċeka u kemm din il-prezidenza hija importanti hemm dawk li għarru sur Nassawer sur Blok u oħrajn, il-fatt li aħna għandna din il-prezidenza hija ġraja importanti. Nitkellmu dwar l-ewwel darba fejn ex eh, pajis tal-Pat ta' Varsavja qed jieħu responsabilta li eh, jaqsam il-Kunsill Ewropew. Ara kemm hija responsabilta kbira li eh, issa 20 sena wara li waqat il-portira tal-ħadit li jkollna l-Presidenza ċeka pala eh, il-Presidenza hemm il-kapijiet il kapijiet li qed jieħdu dawn ir-responsabiltajiet. Ippermetti li naqsam ma'kom esperjenza li kelli eh, sena l-oħra waqt il-Presidenza Portugiża flimkien mal-Prim Ministru Socrates tal-Portugal Jiena kont fil-frontiera bejn ir-Repubblika Ċeka, l-Polonja u il-Ġermanja u jiena rajt. Rajt l-emozzjoni fil-Prim Ministru Toponek eh, kif kienet iħossruħu dak il-moment f'dik il-frontiera meta konna għatma mm, fl-Ewropa bejn iż-żewġ naħat tal-Ewropa issa qed nitkellmu dwar punt ħieles fejn l-Ewropej jistgħu jiċċirkulaw minn dawk il-pajjiżi kollha u moment vera tajjeb ħafna, ksib tajjeb ħafna, għandna nridu nkunu gburin ta' dan fatt Għalhekk jiena nemmen li huwa importanti li niddefendu l-valuri tagħna sabiex nagħmlu suċċess ta' din il-Presidenza. Kien hemm dawk minnkom li jettu li huwa importanti li eh, konna suċċess mill-Presidenza xo huwa pajjiż żgħar. Imma le, ir-Repubblika Ċeka mhux qed nitkellmu dwar pajjiż żgħar anka fi eh, kliem Ewropej aħna t netkelmu eh, eh, dwar inferiority kompleksi jekk nitkelmu dwar xi stati u ngħidu li huma pajjiżi żgħar. Nixtieq ngħidilkom li bħala eh, wieħed mill-fondaturi għal Paul Henry Spack fl-Unjoni Ewropea għad memx ma jeżistux pajjiżi żgħar u pajjiżi kbar. Il-pajjiżi kollha huma mhux kbar il-problema hija li xuħut minnhom għadhom ma ndunawx fil-fat meta aħna nħarsu nejn il-bqija tad dinja meta narraw l-Amerikana u il-forza fil-difiza u fit-teknoloġija, meta naraw id-dimensjoni tal-Amerika, meta naraw id-dimensjoni ġeografika kbira tar-Russja, meta naraw id-dimensjoni demografika ta' ċina l indja għajduli eh, dwar pajis kbir fl-Ewropa għat memx eh, pajizi gbar fl-Europa u ma gbar fid-dinjità tagħhom għall-Kummissjoni Ewropea l-istati membri kollha għandhom l-istess dinjità imma jekk intkom tixtiequ tkunu vera kbar fid-dinja għandna bżonn l-Unjoni Ewropea tkun b'saħħitha rridu naħdmu flimkien irridu nużaw l-istituzzjonijiet kollha u jekk naħdmu flimkien aħna se nagħmlu differenza fid-dinja, differenza li hija tajba u għalhekk li għandna bżonn it-Trattat tal-Lisbona u għalhekk li għandna bżonn għandmu komuni u għalhekk li għandna bżonn ta' istituzzjonijiet b'saħħithom u jiena nixtieq nilqa' kull suċċess lill-Presidenza tar-Repubblika Ċeka. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. President. Η συζήτηση έληξε εδώ, κράτησε περισσότερο από τον προ... Δεν ringrazzja ħafna, Sur President Beck nista' nagħlqu d-dibattitu tagħna. Aħna qegħdin tard ħafna ma kien wieħed interessanti ħafna. Dan nistgħu ngħidu. Grazzi.